So, colleagues, I think we can start, despite the empty room. Eżis kollegi, ejja nibdew għal-kem forsi il-kamra daċħin vojta għada. Imma naħseb issa eh, eh, importanti li nibdew. Mela, unimxu mal-ħin. L-ewel punt, eh, l-adozzjoni tal-agenda. L-agenda suppost intbatitilkom, għandkom il-file suppost, għandkom xieġi azzjonijiet jekk le nistaw nadottaw l-agenda. Ngħaddu għal punt 2, eh, l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa tal 21 ta' jannar. Il-minuti ġew ċirkolati lill membri ta' peti jekk m'hemmx oġġezzjonijiet jistgħu jiġu approvati wkoll. Tajjeb. Punt tlieta. Ħabret minna naħa tal-President m'għandi xejn xi ngħid li fil tajba lil kulħadd. Punt erba'. <clears throat> ir-rapport tal esc eh, il-drittijiet reali tal-persuni f'diżabilità ehm, biex jivvotaw fil-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Eh, kien hemm ħafna nies li ma setgħux eh, jivvotaw waqt l-elezzjonijiet u hawnhekk għandna rapporter fuq il-suġġett, is-Sur Pater, qed gost li qed hawnhekk magħna. Ħanaddilek il-kelma għal 10 minuti imbagħad naddi l-kelma lilkom għall mistoqsijiet għal madwar kwarta. Mbagħad nfakkarkom jiena mill-Estonja ġifieri naf li minuta għandha 60 sekonda eżatt. Ġifieri noqdu attenti li nżommu mal-ħin 10 minuti u mbagħad kwarta. Iva, grazzi ħafna l-odwa tajba sinjuri, grazzi tal-li tajtuni l-opportunità li nirrappreżenta ehm, il-rapport għal nies b'diżabilità biex jivvotaw fl-elezzjonijiet Ewropej dan ir-rapport ehm, beda f'Marzu tal-2019 imma tant hemm ħafna affarijiet li jridu jsiru u rridu naraw x'nistgħu nagħmlu. U ħankun qed insemmilkom dak li ħanamlu bir-rapport fl-aħħar tal-introduzzjoni. Dan ir-rapport dan ir-rapport huwa l-istorja tal-Unjoni Ewropea ehm, għaliex qed nuru il-faċċa ta' vera tal-Unjoni Ewropea u għaliex hemm minħabba li hemm anke nies li ma jkunx jistgħu jivitaw fl-elezzjoni tal-Parlament. Mela x'inhi raġuni għalfejn għandna dan ir-rapport? Aħna xtaqna nippreżentaw is-sitwazzjoni reali tal-Unjoni Ewropea fejn inqisu ehm, xi ħaġa li hija komuni, ġifieri sistema komuni tal-elezzjonijiet bħalma fl-elezzjonijiet tal-Parlament. U eh, il-ESC e ehm, jkun jistgħu jispjegaw il-pożizzjoni tagħhom fuq kwistjonijiet tal-, -tal tal-Unjoni Ewropea. Jiena ħadet li madwar sentejn sabiex nirpreżenta biex nipprepara dan ir rapport il-ġabra ta' data kienet diffiċli wkoll u għalija kienet importanti illi ikolli sitwazzjoni tal-pajjiżi kollha apparti ir-Renju Unit minħabba li dak iż-żmien eh, diġà ma konniex nafu jekk ir-Renju Unit ma konniex nafu jekk xħaj jipparteċipaw fil-elezzjonijiet. Il-proċess eh, jikkonsisti kien parti minnu l-ewwel ħaġa kien l-istħarriġ. Saqsejna fuq l-ostakli legali u mbagħad anki ħriġna bistħarriġ marbuta mal-ostakli tekniċi. U hawnhekk kellna tkellimna mal awtoritajiet pubbliċi u anki soċjetajiet ta' soċjetà ċivili sabiex eh, nitkellmu fuq il-drittijiet tal-bniedem u l-drittijiet tan nies biżabilità kien hemm aktar minn 200 eżempju mill-istati membri. il-pozittivi nistgħu narawhom bl-isem tal-istat membru, mbagħad dawk negattivi ma semmejnihomx biex ma nikkritikawx. Xaqt insemmilkom di. Issa, l-ewwel net aħna ħarisna lejn il-qafas ta' politika internazzjonali legali u ta' politika. Bdejna bil-konvenzjonijiet tal-Nazzjonijiet Uniti u mbagħad anki ħarisna lejn dokumenti tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament, dan ir-rapport jikkonsisti wkoll mill-kuntest storiku kif ukoll mir-regoli Eh, li jeżistu fl-Unjoni Ewropea brabta mal-elezzjonijiet eh, tal-Parlament u mbagħad ukoll naraw kif dawn ir-regoli jistgħu jiġu żviluppati biex nagħtu aktar drittijiet għan nies b'diżabilità. L-ewwel nett dwar id-drittijiet legali tnaqis ta' drittijiet tal-voti nista' ngħid illi ftit ilu eh, ħafna nies b'diżabilità jew bil-problemi mentali Eh, ma kellhomx biżżejjed ehm, drittijiet legali biex jivvotaw. Issa, is-sitwazzjoni attwali bħalissa m'hemmx limitazzjonijiet, jiġifieri tnax ehm, plus 2 jiġifieri kien hemm xi bidliet eh, fl-2019 fil-Ġermanja u Franza mela li jkun hemm telfa awtomatika ta' drittijiet tal-votazzjoni minħabba kapaċità legali hija għandna disa u tnaqqas ieħor. U mbagħad l-evalwazzjoni li ssir fuq l-individwu fuq l-abilità tal-individwu dik bħalissa hemm seba' pajjiżi u apparti wieħed minnhom. Qed nitkellmu fuq madwar Eh, mit kas un batem pajizi oħrajn li għandhom madwar 40.000, ġifiri tamel differenza. Mela, l-ostakli tekniċi, il tmin stati membri rajna l-informazzjoni fuq il-proċess elezzjoni kienet limitata ħafna u ma kienieċ għattinata bil-uktinata l-medja u l-internet biss. Issa, Il-maġġoranza tal-postijiet fejn tivvota mhumiex adattati għal nies b'diżabilità u fit-12 stat membru l-persuni b'diżabilità mhumiex intitolati li jbidlu il-post tal-votazzjoni jekk eh, jekk eh, u aktar jekk post ieħor ikun aħjar sabiex persuna tivvota. L-ebda stat membru tal-Unjoni Ewropea ma standardizzaw il-mod ta' kif il-post fejn tivvota jkun aktar eh, faċli li jiġi użat. Il-Belġu ftit informazzjoni mill-awtoritajiet pubbliċi li tiġi pubblikata. Issa, l-għażla ħilsa ta' assistent mhix possibbli f'ċertu stati membri. F'disa stati membri biss in-nies niqsim id-dawl jistgħu jivvotaw b'sekretezza mingħajr assistenza. Fil-bqija, din mhix possibbli. Eh, f'ċertu stati membri il-proċeduri tal-votazzjoni mhux faċli tifhimhom u l-votanti għalhekk ma jifhmux il-konsegwenzi ta' ċertu eh, metodi ta' vot, ta' votazzjoni. U eh, kultant iridu jieħdu azzjoni speċifika, pereżempju jiktbu li sem sħiħ tal-kandidat li ħajċiv il-vot. Kważi terz mill-istati membri, n nies dawk in-nies li jkunu qegħdin taħt kura ħin kollu fl-istarijiet ma jkunux jistgħu jipparteċipaw fl-elezzjonijiet. Issa, kwistjoni toħra li ġew preżentati fir-rapport e, u missa nidħol dettalji għax din hija disponibbli fil-website tal-EESC. Mela, il-voti minn il-votazzjoni kmieni, il-voti bil-posta, u mbagħad il-voti bil-mobile ballot box u proxy voting. Jiena il-proxy voting ma naħsibx bħala eh, alternattiva għaliex nistgħu inqisuha bħala biss soluzzjoni supplementarja. Imbagħad e, il-votazzjoni elettronika. Hemm żewġ stati membri li jagħmlu din. Mhux għal kollox forsi imma jeżistu. Imbagħad il-voti il-votazzjoni obbligatorja. Hemm minu sforzat li jivvota ma mbagħad fis ħin ma jirċivux l-opportunità li jagħmluha. Mela, l-konklużjonijiet ewlenin f'kull 27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea hemm liġijiet u arranġamenti organizzattivi li jeskludu ċertu votanti b'diżabilitajiet milli jivvotaw fl-elezzjonijiet. Madwar 400.000 eh, ċittadin eh, Ewropew minn 14 stat membru skont ir-regola nazzjonali ma jistgħux jipparteċipaw fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew minħabba diżabilitajiet jew problemi ta' saħħa mentali. U dawn kienu ta' madwar 800.000 issa eh, fil-bidu tal-2019. Iżda, eh, grazzi għal bidli t saru fl Franza u l-Ġermanja, dan l-ammont niżel għar 400.000. Fit tmien stati membri, kull min ma jkunx jista jasal fil-post ta' votazzjoni ma jkunx jista jivvota minħabba li m'hemmx alternattiva eh, biex tivvota. Kif semmejt, fit 18 il-stat membru, il nies omja ma jkunux jistgħu jivvotaw indipendentament. Issa, jekk l-aħjar prassi mill-pajjiżi kollha jiġu implementati, jkun hemm sistema ideali fejn kull ċittadin Ewropew b'diżabilità mhux biss ikollu l-possibilità li jivvota imma jkunu jistgħu jiddeċidu huma bliema mod u għal aħjar li jivvotaw. Il-leġiżlazzjoni attwali tal-Unjoni Ewropea ġat indirizza ħafna kwistjonijiet eh, li jikkonċernaw l-elezzjonijiet tal-Parlament għalhekk m'hemmx eh, ostakli formali fuq il-leġiżlazzjoni u dan jinkludi anki l ta' garanziji fuq l-alternattivi tal-votazzjonijiet. Jekk jinnihdu ħsieb illi dawk li ċittadini li jgħixu fi stati membri eh, oħrajn għandhom jingħataw garanzija għal-vot, mela allura m'għandniex ikollna stakli għal nies b'diżabilità. Ejja niftakru, eh, dan għandna l-slogan tal-2019 għall elezzjoni parlament, this time I'm voting. Iżda, ħafna nies b'diżabilità fl-Ewropa ikollhom jgħidu illi għal darbohra jiena ma nistax nivvota. Dan ir-rapport huwa fuq din din dan il-wiċċ moħbi tal-Unjoni Ewropea. Issa nħarsu lejn il-futur u se wasal iż-żmien għal azzjoni. L-Unjoni Ewropea għalu li ħajapprovaw l-opinjoni tiegħi fuq din il-kwistjoni u jiena f'dan il-qasir Eh, xtaqt nippreżenta eh, dak li għandu jinbidel fil-kodiċi elettorali tal-Unjoni Ewropea sabiex nejnu lil maġġoranza ta' dawn in-nies b'diżabilità ikollhom id-dritt li jivvotaw jiġifieri. Grazzi ħafna. Naħseb eh, xi ħaġa interessanti ħafna. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lir rappreżentant tal-Kummissjoni jiddispjaċini naħseb aħjar ma naqrax ismek għax nibża illi nieħu żball. Ma jimportax. Ħan introduċi li nifsi. Jiena il-Makulanda in Porrero, jiena naħdem fil-Kommissjoni taħt DG Employment għall unità ta' Disabilità għaliex hawnhekk qed nitkellmu fuq il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għal drittijiet tan nies b'diżabilità. Jiena nixtieq nibda billi eh, nirringrazzja lil Christoph Pater għaliex naħseb dan huwa rapport eċċellenti hawnhekk għandna informazzjoni importanti ħafna illi korrespondi tajjeb ħafna mal-informazzjoni illi eh, inġabret mill-Kummissjoni flimkien mal-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali għal nis disabilità minħabba l-parteċipazzjoni politika għaliex kif qed ngħidu tajjeb qed nitkellmu fuq diffikultajiet tal-votazzjoni u ma ninsewx ukoll id-dritt eh, il-konvenzjoni tenfasizza drittijiet tal-parteċipazzjoni pubblika eh, fil-funzjoni tkollha il kummissjoni hija mħasba fuq din il-kwistjoni mill minn meta bdejna bl-istrateġija għan nisbizabilita u din hija xi ħaġa li aħna eh, eh, qed nimxu magħha flimkien mar rappreżentanti tal-istati membri, u l-esperti tal-grupp tal livelloli oli għal nies fejn ħarisna lejn il-kapaċità legali, l-aċċessibilità u f'dan il-kuntest jiena nixtieq nenfasizza l-impatt pożittiv li kien hemm bid-direttiva ta' aċċessibilità eh, dawn l-affarijiet kollha jistgħu jgħinu għal xogħol ta' standardizzazzjoni. il kummissjoni wkoll fil-rakkomandazzjoni annwali li tagħmel qabel kull elezzjoni dejjem irrakkomandajna li għana nqisu il dawk illi eh, għandhom aktar diffikultà li jeżerċitaw id-drittijiet tal-votazzjoni tagħhom u għandna nofrulhom din il-possibilità. Aħna issa qegħdin nibdew nivelwaw l-Istrateġija Ewropea ta' għal-Diżabilità u ħankunu qegħdin naħdmu fuqha u ħankun qed nieħu nota tajba tal- tal-opportunitajiet tal-lum sabiex nirriflettu għall futur tal-istrateġija tagħna. Grazzi. Nirringrazzjak. Is-Sir Adam Kosov għand nixtieq iressaq mistoqsija lir-rapporter jew l kummissjoni Grazzi l-Sur Pater Aħna bekk qegħdin f'kuntatt ma' dan is-suġġett u kemm il-darba kien preżenti u referejna dan is-suġġett u naqblu anke ma' diversi kumitati u organizzazzjonijiet u bekk huwa wkoll ħadem tajjeb ħafna magħhom. Jiena wara rajt id dokument għandi l-impressjoni li hemm żewġ sfidi li dun indirizzaw l-ewwel fuq livell tal-Unjoni Ewropea u mbagħad għandna fuq il-livell tal-Istati membri. Għal dak li għandu x'jaqsam il-livell tal-Unjoni Ewropea nirreferu għall elezzjonijiet Ewropej. U l isfida hija kif sejrin naraw illi fl-istati membri kollha naraw illi nneħħu għal kollox l-ostakli għal dak li għandu x'jaqsam l-aċċess għall istituzzjonijiet Ewropej. ir-riforma tal-istituzzjonijiet. Mbagħad hemm l-ostakli tekniċi ma ninsew illi l-istati membri għandhom il-kompetenza biex jiddeċidu dwar ir-regoli elettorali. Allura diffiċli jkollna l-uniformità, però ma naħsibx li hija xi ħaġa impossibbli. B'hekk naħseb il-Kumitat tal-Petizzjonijiet inħoss li għandu wkoll jintervjeni fuq dan is-suġġett u anki naraw li rridu nistiednu l-Kummissjoni Ewropea sa minn din is-sena sabiex tara li tressaq proposta deċiża u ċara biex l-Istati membri jibdew jinnegozjaw fuq din it-tema b'tali mod illi jkun hemm standards minimi uniformi simili għal livell minimu li stati membri kollha jridu jiggarantixxu biex persuni b'diżabilità jkunu jistgħu jivvutaw b'mod ħieles u indipendenti. Grazzi. Maybe, maybe we'll took them one by one. Okay. Eh. Mela, forsi tuġa fil-mistoqsijiet waħda waħda? Ek inkunu aktar ċari. Għalija l-akbar sfida hija fuq livell Ewropew. Għaliex ejja nħidu eżempji ċari. Ċittadin, per eżempju, li għandu ċittadinanza doppja skont il-passaport li ħajħroġ il-persuna għandha dritt jew ma jkollix id-dritt illi tivvota fil-elezzjonijiet eh, parlamentari Ewropej. Mela allura dak li aħna nistennew dak li anka qed ngħidu fl-opinjoni huwa li jkun hemm garanziji għal ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea fil-kodiċi elettorali u dana ma jwaqqafx il-prinċipji tal-Istati membri għaliex Jekk aħna nikdbu illi kull persuna għamja għandha jirtirċievi il-dritt li tivvota, nasib din tkun direzzjoni tajba. Dan huwa dak li għamilna fil-passat. Ir-Renju Unit kellhom sistema ta' ċara ta' maġġoranza fil-sistema elettorali. U ukoll kien hemm standards Ewropej Eh, għabbażi ta' proporzjonalità. Ġifir l-Unjoni Ewropea għandha din is-seta' importanti li tressa il-dritti il-regoli brabta mal-elezzjonijiet Ewropej. U nixtieq insemmi wkoll is-sitwazzjoni tad-Danimarka. Danimarka għandha dispożizzjonijiet illi ma tħallix lin-nies illi m'għandhomx dritt eh, jivvotaw fil-elezzjonijiet nazzjonali. U xamlu d-Danimarka? Eh, Minn arba bidlu l-konstituzzjonijiet, eh, bidlu l-situazzjoni għal elezzjonijiet Ewropej u nazzjonali. U eh, però hemm xi stati membri li għandhom limiti, limitazzjonijiet. Imma din għandha bżonn tapplika għal l-elezzjonijiet Ewropej. Jien għandi ħafna problemi jien naħseb għandi ħafna dubji, jien naħseb li ħafna ostakli tekniċi jistgħu jitneħħew. Jiena nemmen il-proposta tiegħek hija verament tajba u żgur li għandna bżonn niddiskutuha fil-kumitat. Nimxu mal-opinjoni tal-kumitat u anki nitolbu lill-Kummissjoni li sabiex tindirizza il-kwistjoni. Is-Sur Mario Furora. Grazie. Grazie President, jina segwejt ir rapport interess kbir U dan huwa simbolu tal-dritt għal votu dan minħabba l ġildiet ta' ċittadini li permezz tal-elezzjonijiet uh, issa dan il-vot li huwa dritt rikonoxxut mingħajr diskriminazzjoni ta' sess jew kultura. U għalhekk minkejja dan id-dritt huwa proklamat mill-Kostituzzjonijiet tagħna kif rajna mir-rapport hemmet minn elf ċittadin Ewropej li ma jistawx igawdu minn dan id-dritt f'ċerti stati membri u kif ġie intqal issa eh, dawn l-istrutturi huma kontra l kostituzzjonijiet li intkom ukoll tkellimtu fuq ir-rapport. Għalhekk jiena xtaqt. Nitkellem fuq il-aħjar prassi tal-Italja li jirrikonoxxi id-dritt sħiħ għal vot biex il-Kumitat ikun jista' jintervjeni biex jippermetti lill-istati membri oħra li pereżempju jagħmlu dritt permezz tal-korrespondenza jew pereżempju għad delegat jew ċfiri prokura u anki dawk pereżempju l-qegħdin strutturi bħal sptarijiet. Kif qal il-kollega tiegħi naħseb dan il-kumitat hemm jimpenja ruħu u jikteb lill kummissjoni biex hekk dawn il-persuni eh, sal-2024 meta jkun hemm l-elezzjoni ta' Ewropej li jkun jistgħu jgawdu mid-dritt tagħhom. U nalaqgħu, grazzi. Eh, thank you for your comment. Uh, in... Grazzi tal-komment tijak. Din il-loba biex ngħidula hekk il kummissjoni m'għandha tagħmel xejn. Eh, l-affarijiet huma sempliċi. Il-bidliet fil-kodiċi elettorali jsiru mill-Parlament Ewropew mbagħad ikun hemm deċiżjoni unanima tal- tal-istati membri fuq il-level tal-Konsil. U hekk il-problema tiġi solvuta. Jiġifieri l-ewwel pass ikun l-opinjoni tal-ESC tiġi adottata mbagħad titressaq quddiem il-Parlament u jiena mbagħad ovvjament dejjem lest li nkomplu naħdmu f'din il-kwistjoni. Grazzi. M'hemmx aktar mistoqsijiet imma nixtieq nagħmel mistoqsija jiena. Qed nitkellmu fuq nies b'diżabilità, ma jekk inqisu illi għandna anke l-popolazzjoni li qiegħda tikber aktar anzjani eh, huma eh, eh, ukoll huma forsi wkoll diżabbli Ta' ċertu punt u allura forsi eh, jekk ikun niftu aktar l-ambitu situazzjoni naraw aktar. U mbagħad it-tieni mistoqsija ehm, l-istati membri li għandhom votazzjoni elettronika. Ma semmejtx dik li dawk li jużaw l-internet għall votazzjoni Qed nitkellmu fuq i-voting kif għandna fl-Estonja pereżempju tgħin kieku lil nies b'diżabilità jiena ma naħsibx imma ma nafx jiena ma, ma smajtx kommenti fuq din. Grazzi. Mela, għalija n-nis disabilità huma n-nis kollha illi qegħdin jiġu trattati skont il-konvenzjoni, jiġifieri l-ebda deċiżjoni legali u rekonoxximent legali mija meħtieġa sabiex titratta ċaħat ħadd bħala nies b'diżabilità. Ġifieri tapplika lin nies eh, anzjani wkoll għaliex il-problema da tikber ukoll Eh, semmejta. Ehm, per eżempju dawk in-nies li ma jistgħux joħorġu mid-dar tagħhom jew irridu jibqgħu fl-istituzzjonijiet bil-fors. Dawn ma jkunux jistgħu jivvotaw fl-Istati Membri dwar il-votazzjoni elettronika. L-Estonja hija inkluża fil-fatt eh, għal ġint hija xi ħaġa li tapplika lill estonja u ċertu magri li hemm fil-Belġju. Fl-Estonja, il-komunikazzjoni elettronika bejn iċ-ċittadini u l-Istat hija sistema globali fl-Estonja kollha u ma tapplikax biss għas-sistema tal-votazzjoni biss. Jiġifieri, ħafna nies huma konxi tagħha u jekk f'daqqa waħda ma jkunux jistgħu joħorġu mid-dar tagħhom, Wara li jużaw din is-sistema biex ikkomunikaw mal-istat, huma probabbilment ħafna minnhom ikunu jistgħu jużaw din is-sistema biex jivvotaw. Imma Jiena qatt ma nittata bħala sitwazzjoni e, il-sistema online tal-internet bħala l-unika soluzzjoni hija konvenjenti ħafna. Għaliex, però hemm emmin emmin eh, għalihim tkun importanti li jmur fuq il-post illi jivvota u jitfa l-vot emmek għalli xek ikunu jistaw jipparteċipaw fl-aktar deċiżjonijiet eh, importanti politikalment. U daw kolla li jistaw eh, imorru għandhom jirċivu laħjar kondizjonijiet fil-post tal-votazzjoni biex huma jkunu jistaw jitfaw il-vot tagħhom mingħajr assistenza ta' nies oħrajn. Jiġifieri Eh, importanti li jkun hemm eh, għandek Imma naħseb dan huwa l-punt ta' tluq. Dinja kwistjoni ta' dinjità umana. Um, allura hija kwistjoni importantissima. Jiena naħseb ukoll li live voting huwa konvenjenti ħafna imma għandek bżonn ta' ċertu ħiliet u forsi jekk għandek 82 sena ma nafx ma tkunx tista' tuża sistema kif tixtieq. Nixtieq ngħaddi l-aħħar eh, mistoqsija lis sinjora Xtanaka. Iva, grazzi, jiena xtaqt ngħid illi kultant aħna nistennew aktar mill-istati membri l-oħra ehm, meta nqisu dak li qed nagħmlu aħna. Pala eh, parti mill-missjoni tal-osservazzjoni tal-elezzjoni, aħna rajna l-standard form li ġeneralment ikollok bżonn timla fil-post tal-votazzjoni mhux dejjem tkun aċċessibilità u nitkellmu fuq nies li forsi għandhom nuqqas ta' mobilità. Ħafna drabi aħna nikkritikaw lill-istati l-oħra li mhux qed jagħtu din l-aċċessibilità. Imma inti tuża wkoll eh, kritika tal-missjonijiet, osservazzjonijiet għall-istati membri jew le. Aħna mużajniex observation missions għaliex kien importanti li nirċievu l-informazzjoni mill awtoritajiet pubbliċi u l-organizzazzjonijiet tas soċjetà ċivili qabel l-elezzjoni tal-Parlament. Però eh, xtaqt nitkellem xi ħaġa fuq il fuq il-postijiet tal-votazzjoni. Importanti li dawn jiġu preparati u ħafna drabi Eh, ikun hemm bżonn li dawn jiġu adattati għan nies b'diżabilità. Imma fl-aħħar mill-aħħar eh, jidher li ma jkunux jafu kif għandhom jagħmlu għadin. U anke jekk ikun hemm xi ħadd li jaf kif, ikun hemm problema għaliex ikun hemm bżonn ta' aktar spejjeż pereżempju, u allura is-soluzzjoni għandha tkun illi npoġġu l-standard bażiku fuq livell nazzjonali ehm, u um, fil-liġi pass pass pajjiżi bħalissa qed nitkellmu fuq 50% tal-postijiet tal-votazzjoni. Imma rridu ħansu l-sistema kollha kemm hi. Eh, jekk eh, eh, forsi kun hemm persuna li tista' tbiddel il-post tal-votazzjoni tagħha u l-istat jagħti il-trasport mhux bil-forsi tkollok il-postijiet kollha 100% aċċessibbli. Imma jekk il-post tal-votazzjoni tiġi adattata, mhux dejjem fil-verità tkun adattata u għaliex mhux dejjem jieħdu eh, dawn il-passi ehm, mhux dejjem tkun mingħajr ostakli. Allura din tkun il-problema. Grazzi ħafna, nirringrazzjak. Nirringrazzja l rapporter naħseb dan kien suġġett interessanti ħafna u naħseb għandna nkomplu b'din il-diskussjoni. Nirringrazzja wkoll ir rappreżentanta tal kummissjoni skużani li għadu ma nistax ngħid ismek u nirringrazzja kull min il-parteċipa f'din id-diskussjoni. Kollegi, issa ngħaddu għal-votazzjoni. Agree, uh, I would prefer... Jek taqblu, se nivotaw bil-cards, ġviri b'mod elettroniku. Din hija l-ewwel darba li qed nippreżjedi ma nafx ux se nkun nista' niverifika kull darba l aħjar nibdewek mill-bidu. Could maybe just they can do a vote. Uh, we open the vote and they Okay, okay, but uh, you want to check? Yes. there is a recommendation. Mela, edini għajdu li għanna rekomendazzjoni mis segretarjat li namlu verifika. Naraw jekk eh, kollu xuxet jahdem. Mela, nivvutaw. Pala test. L-iktar persuna sabiħa fil-kamra. I, I open the vote. Ah, uh, thank you. Nifsu l-votazzjoni, grazzi. Votazzjoni miftuħa. Jekk joġobkom. I I close the vote. Votazzjoni magħluqa. Tajjeb? Iva, kollha qed jaħdem. Tajjeb, grazzi. Mela, se nivotaw fuq l-opinjoni dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2017-2018 l-adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni, rapporter u Ruiz Deveza jidher li mhux preżenti, jiġifieri mhux se nagħdu l-kelma. Mela, inkomplu bil-votazzjoni. Kompromess wieħed. Niftaħ il-votazzjoni jekk jġobkom. Has everybody voted? Kulħadd ivvota, nagħlqu votazzjoni. Tajjeb, adottat. Issa, emenda ħamsa. Nivvutaw jekk jġabkom. Unar votazzjoni. Adottata. Mela, kompromess. Emenda 2. Nivvutaw jekk jġabkom. Votazzjoni. Adottata. Inkomplu. Emenda 8. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Adottata. Kompromess emenda tlieta. Nivutaw. Nalqu l-votazzjoni. Adattata wkoll. Inkomplu. Emenda 13. Niftu l-votazzjoni. Nagħlqu l-votazzjoni. Taddi. Emenda 14. Niftu l-votazzjoni. Nagħlqu l-votazzjoni. ma taddix. Emenda 16 f'tlet partijiet l-ewwel parti. Su votazzjoni. Għal votazzjoni. Adottata. Tini parti. Nifsu votazzjoni. Naqru votazzjoni adottata. It-tielet parti. Niftu l-votazzjoni kieġobkom. Nagħlqu votazzjoni. Adottata wkoll. Nkomplu emenda 18. Niftħu l votazzjoni Nagħlqu il-votazzjoni. Adottata. Emenda 19. Nifu votazzjoni. Kjoġobkom? Nar votazzjoni. Adottata. Mela, numru 20, emenda 20. Niftu votazzjoni. Nalqu votazzjoni. ma taddix. 21. Nifsu votazzjoni. na votazzjoni. Ma taddix. 22. Nifsu votazzjoni. Nalqu votazzjoni. Adottata. Emenda 23. Nifsu votazzjoni. Nalqu votazzjoni ma taddix. Issa kompromess emenda numru 4 niftu l-votazzjoni. Nalqu votazzjoni adottata. kompromess emenda 5 niftu votazzjoni. Nalqu votazzjoni adottata. U issa emenda 30 30 niftu l-votazzjoni nagħlqu votazzjoni ma tgħaddix emenda 31 niftu l-votazzjoni u nagħlqu votazzjoni. Skużani, skużani, niftu l-votazzjoni. Nagħlqu votazzjoni ma taddix, emenda 32. Niftu l-votazzjoni, kjoġobkom. Nalqu votazzjoni. Adottata. Emenda 33. Niftu l-votazzjoni. Nalqu votazzjoni. Adottata. Issa 34 żewġ partijiet l-ewwel parti. Niftu votazzjoni. Nagħlqu votazzjoni. Ma taddix. Parti numru 2 issa niftu votazzjoni. U nagħlqu votazzjoni. Ma taddix. Issa, emenda 35 niftu l-votazzjoni. Nalqu l-votazzjoni ma taddix 36. Nifsu votazzjoni. Nagħlqu votazzjoni adottata. Emenda 38. Niftu l-votazzjoni. Nagħlqu l-votazzjoni. Adottata. Emenda 39. Niftu l-votazzjoni. Votazzjoni magħluqa. Adottata. Emenda 40. Niftu l-votazzjoni. Votazzjoni maluqa ma taddix. Emenda 41. Nibsu votazzjoni jekk iġobkom. Naħlqu. Adottata. Emenda 42. Niftu votazzjoni. Nagħlqu votazzjoni. Taddi. Issa, 45 niftu votazzjoni. Nagħlqu votazzjoni. Ma taddix. 46 Nifsu votazzjoni. Nalqu. Ma taddix. 47 niftu votazzjoni. Nalu. tata. 48. Votazzjoni miftuħa. Nalu. Adottata. Emenda 49. Niftu votazzjoni Nalu votazzjoni. Ma tadix numru 50. Niftu votazzjoni. Kieġabkom. Naru votazzjoni. Ma tadix. ħamsin. Niftu votazzjoni. Nal votazzjoni. Ma tadix. 52. Votazzjoni miftuħa. Nal votazzjoni. adottata. 53. Nifsu votazzjoni. Narqu votazzjoni. Ma tadix? Emenda 54. Nifsu votazzjoni. Kieġobkom. Narqu votazzjoni. Ma tadix? Emenda 55. Nifsu votazzjoni. Narqu votazzjoni ma taddix. Emenda 56, niftu l-votazzjoni. Nagħlqu l-votazzjoni ma taddix. U issa fl-aħħar la bozza opinjoni skont l-emendi, votazzjoni nominali, niftu votazzjoni. Nalqu votazzjoni adottata b'maġġoranza kbira, nifirħu l-rapporter. U bekk. Grazzi ħafna. Grazzi kollegi. U issa. Jekk joġobkom jekk se tħallu s-sala, għamlu hekk minnu fih. Grazzi. And we will proceed. U aħna nkomplu. Il-punt li mis fuq l-agenda. Punt numru 6. Punt numru 6 fuq l-agenda.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 So colleagues, I'm trying to give the floor to myself. Kollegi, qed nipprova nieħu l-kelma u però qed nagħmel l-almu tiegħi. Jekk joġobkom kollegi. If you're leaving, please do so. Kbiħsibkom titilqu tilqu issa, grazzi. So the next point of the agenda. Mela l-punt li jmiss opinjoni dwar rapport ta' inizjattiva propja dwar sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea, rapport annwali għas snin 2018-2019. Jiena rapporter għall-opinjoni tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u għalhekk jiena se nindirizzakom. L-opinjoni hija waħda qasira, dejjem hija ħasra meta tindirizza kwistjonijiet bħal dawn ta' drittijiet fundamentali, iżda nista' forsi nikbi xi ftit, però iva nemmen illi nistgħu nagħmlu aktar blemendi mela. There are six main points. Sitt punti ewlenin illi xtaqt nisħaq. Mela, il-fatt li l-użu tal-Karta Ewropea ta' Drittijiet Fundamentali minn stati Membri fuq livell nazzjonali mhix xi ħaġa perfetta. Mbagħad qegħdin ninnutaw li numru ta' Stati Membri jew b'mod korrett implementaw id eh, deċiżjoni qafas dwar il-ġlida kontra ċertu espressjoni ta' razzizmu. And xenofobia. Xenofobija permezz tal-liġi kriminali, it-tielet. Nisqu l-fatt li ġudikatura ħilsa u l-espressjoni ħilsa huma elementi importanti għall istat ta' dritt u għandna xi problemi f'xi stati membri. Ma rridux ovvjament nindikawhom, però xorta waħda nirferu għal din kwistjoni u hemm l-innovazzjoni ta' prinċipji dwar pilastru ta' drittijiet soċjali biex nindirizzaw eh, drittijiet fundamentali soċjali fuq livell nazzjonali, kif ukoll nisqu e, sitwazzjoni biex ikonna aktar protezzjoni tad data u fl-aħħar u dan huwa sitt punt tal-opinjoni nitolbu lill kunsill biex b'mod urġenti jikkonkludi r-ratifika tal konvenzjoni ta' Istanbul dwar il-prevenzjoni u l-ġida kontra violenza kontra n-nisa u għandna tħassib tagħna li f'diversi stati membri dana ġie implementat mod skorrett jew parzjalment biss u ma nistennewx li dan isir. U bekk hemm sejħa lill kummissjoni biex nirrevedi tirrevedi l leġislazzjoni attwali. Dak kollox iżda blajnuna ta' shadows u l-gruppi politiċi naħseb illi nistgħu nsaħħu l-opinjoni u issa nisimgħu ix-shadows u l-ewwel. Is-sur Luran mill Pepe. Grazzi ħafna, President. Se nitkellem bl-Ungeriż. Jelanti xuran. Grazzi ħafna. Grazzi tal-ħidma tiegħek. Naħseb li hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq affarijiet importanti ħafna f'din l-opinjoni u kif għattint stess nistgħu ntejbu l-affarijiet u r rapport bil-proposta ta' l-emendija proċedura abitwali tal-Parlament biex nalizzaw is-sitwazzjoni ġenerali ta' drittijiet tal bniedem fl-Unjoni Ewropea kien naraw ir-rapporti ta' qabel nistgħu ngħidu li hemm ħafna affarijiet li ma nbidlux huwa minnu li hemm gruppi fis-soċjetà illi ma jistgħux javvanzaw fl-eżerċizzju tat tagħhom hemm ħafna sitwazzjonijiet problematiċi nafuhom hemm riċerka permezz ta' studji u dejta li tiġi mill-istati membri u ma nistgħux nqogħdu bidejna fuq zaqna u ngħidu hemm xejn ħażin bid-drittijiet tal-bniedem u naraw anki n numru dejjem jistiet ta' petizzjonijiet għan il-Komitat nirċevu petizzjonijiet foqsma fejn għad hemm problemi fil-qasam ta' dettijiet ta' bniedem fejn ikun hemm ukoll soluzzjonijiet. Jiena naħseb illi dawn l-aħħar sentejn u r-rapport hekk qed jgħid illi l il problemi jikkonċernaw l-applikazzjoni titjiet tal-bniedem l-iktar meta nitkellmu fuq ir-razziżmu u l-għamliet differenti ta' mibeda razzjali u oħrajn, pereżempju fl-organizzazzjonijiet sportivi. Hemm razziżmu f'ħafna stati membri u naraw illi da din hija tendenza u għalhekk u bżonn li wieħed hekk hemm emendi U hemm ukoll il-kwistjoni ta' drittijiet fundamentali tal-persuni b'diżabilità dik li hija l-aċċess, tkellimna diġà fil-qafas ta' proċeduri elettorali, imma hemm il-kwistjoni ta' drittijiet soċjali u kriterji differenti tagħhom. Hemm il-kwistjoni wkoll tal-data privata, punt importanti ħafna. Jiena naħseb illi hemm um, suġġetti differenti rubriki differenti imma hemm kwistjonijiet ukoll differenti li għandhom x'jaqsmu l-minoranzi u fil-Kumitat tagħna fil-Parlament Ewropew ir-rwol tagħna huwa li jkollna dibattitu fuq drittijiet fondamentali biex nipprovaw illi napplikawhom iktar minn nisa. Imma ma nistgħux inkunu waħedna, ma nistgħux inkunu iżolati għandna bżonn tal kummissjoni Ewropea tal-Kunsill Ewropew u b'mod ġenerali għandna bżonn ta' imġiba iktar favorevoli tal-Istati membri biex hekk inkunu nistgħu inwasslu għal soluzzjonijiet għal dawn il-problemi li għadhom magħna. U għalhekk nittamaw li l kummissjoni Ewropea se tisma' dan ir-rapport u l-elementi li jidhru fih u hekk inkunu nistgħu navanzaw iktar f'dan il-qasam għax ovvjament L-istat tad dritt huwa l-garanzija ta' drittijiet fondamentali dawn huma żewġ elementi li qabdu jitfit u għalhekk nittamaw illi nkunu nistgħu nkomplu niddebattu din il-kwistjoni. Uh, thank you, uh, Mr. Vince, uh, shadow from SND's Christina Meister. Grazzi ħafna, mela, issa Christina Meister, pero jidher li mhux qiegħda prezenti, mela, inkomplu eh, l-Honorable Zdanoka għal-ħodor. Tatjana Zdadonka. Grazzi ħafna President, nafu illi il-problema teżisti ġifiri l-implementazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali xi ħaġa wkoll illi nisqu f'paragrafu wieħed tal-opinjoni li hija proposta. Mbagħad hemm l-importanza tal-artiklu 51 tal-Karta Illi hemm fih restrizzjonijiet għall applikazzjoni tal-karta kif ukoll restrizzjonijiet enormi għal din l-applikazzjoni. Nafu illi f'diversi riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew hemm proposta li jkun hemm modifika ta' artiklu 51 biex bekk ikun hemm aktar kompetenzi għall-Unjoni Ewropea biex teżamina jekk l-istati membri humiex qegħdin iwettqu l karta kif suppost. Kienet ukoll preżenti fir-riżoluzzjoni tal-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea. Giver Hofstadt jidhirli kien ir-rapporter. U allura tkun ħaġa uh, sabiħa jekk nirreferu għal din il-problema. Nappoġġa wkoll il-punta tħassib li huwa espress fit-test jiġifieri in-non implementazzjoni tal-karta mill-Istati Membri. Nixtieq ukoll naraw kritika fir rigward tal-Kummissjoni bekk nitolbuha lill kummissjoni tkun aktar attiva fir-referenzi tagħha għal kritika għal violazzjoni ta' drittijiet anki fir rigward tal-petizzjoniet li nirċievu. Ġviri mhux sempliċement niddependu fuq artiklu 51 u ngħidu li mhix kompetenza tal-Unjoni Ewropea li nindirizzaw din il-kwestjoni jew fir-rigward ta' petizzjonijiet indirizzati il-Kumitat. Bekana minn ħatana se nippreżentaw l-emendi u nittama li jiġu appoġġjati. Grazzi. Grazzi ħafna lis sinjura Ġdanoka, issa ICR e il-Shadow, il-Sur Ġambaski jek joġbok. Grazzi ħafna, President, kollegi, jiena nixtieq nifraħlek għal l-opinjoni li tinkludi aspetti importanti, però qed ninnota xi kontradizzjonijiet brabta ma' sanzjonijiet li inti qed tissejjaħ għalihom. Jiġifieri l-appell għall kummissjoni biex taġixxi fir-rigward tar-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul. Madanakollu dan huwa pass lejn l-Ewropa Federali għaliex l-Istati Membri wara kollox għandhom il-kompetenzi tagħhom biex jieħdu azzjoni huma. Bulgarija fost il-pajjiżi li rifjutat illi tirratifika l konvenzjoni hemm dibattit fuq fil-livell nazzjonali u hemm deċiżjoni wkoll tal-qorti. B'hekk il-pożizzjoni tagħna kienet waħda kategorika. Bl-abda mod ma nistgħu nirratifikaw il-konvenzjoni. Issa qegħdin naraw li hemm pressjoni għar-ratifika li qed tidher f'kull dokument li qed jiġi diskuss fl-UE m'għandux x'jaqsam x'ikun is-suġġett, jista' jkun is-suġġett ikun fuq il-Baħar l-Iswed. Jiena impressjonat kollegi illi dejjem tirreferu għal din in-notifika. Iżda jiena naċċertakom illi l il pożizzjoni tagħna se tibqa' l-istess għaliex hemm kontradizzjoni bejn il-konvinzjoni mal-mod kif aħna nifmu s-sitwazzjoni fuq livell tradizzjonali nazzjonali. Ħafna drabi aħna jkollna intennu l-argumenti tagħna, ma bħal donnu ħadd ma tismana Aħna qegħdin insegwu l il prinċipju illi fuqhom l-Unjoni Ewropea ibbażat ruħha, jiġifieri approċċ inqas federali. Xorta waħda nixtieq nifraħlek, Sinjura Tum, għal dawn is-suġġetti illi inti qed tirreferi għalihom, pereżempju, il-libertà ta' espressjoni, Iżda jiena nixtieq li niffukaw fuq il-punti ewlenin b'rabta ma' drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, il-kriżi ta' migrazzjoni, l isfidi ekonomiċi u soċjali fost oħrajn. Dawn huma importanti ferm aktar milli niddiskutu dokumenti illi waslu għal kontradizzjonijiet u nuqqas ta' ftehim. Ejja ma ninsewx illi l-approċċ tal-Unjoni Ewropea wassal għal Brexit. Ma nistgħux naċċettaw li l-Istati membri jiġu kastigati għal pożizzjonijiet tagħhom. Għaliex hawnhekk għandna pressjoni politika illi sejra tiskatta aktar dubji fost iċ-ċittadini Ewropej. U allura din hija forma ta' pressjoni fuq il-gvernijiet tal-Polonja u l-Ungerija. Qegħdin naraw din il-ħaġa u b'hekk qegħdin naraw progressjoni illi ma nistgħux naċċettawha. Grazzi ħafna li shadows l-oħra, però din hija l-opinjoni tagħna llum. Grazzi. Grazzi lis sur Ġambaski u issa qabel ma ngħaddi l-kelma lis sinjura Agnes Severance illi wkoll se tindirizzana se nwieġbek. M'hemmx sejħal sanzjonijiet qed nitolbu l-Kummissjoni biex tirrevedi l-implementazzjoni maħniex qed nirreferu għal sanzjonijiet ma naqbilx miegħek illi l-ġida kontra l-vjolenza eh, domestika hija pass lejn l-Ewropa Federali. Però naħseb fil-laqgħat tagħna ta' Shadow se nkomplu nafsu fuq dan il-punt minn x'alfejn nitlu fid issa u ċertament l-ewwel se nistenna l-proposti kollha brillanti tagħkom. Mela, il-kollega li nisek joġoba. Merci, Madame la Présidente. Grazie ħafna, Signora President. Iva Erasmus uh, suċċess kbir u minn mit elf Ewropej Um, ħadu vantaġġ minn din il-mobilità jiena nintaqa' ma' studenti ma' dawk li jagħmlu apprendistati ma' għallima. Allora, nitkellem iktar tard mhux issa? Tajtni l kelma ma naħsibx li kien issa il mument li noħodha l kelma jdispjaċini. Uh, so, uh, thank you uh, everybody for your input. Grazie li kullħat tal-kontribuzzjoniet ta'kom. Bek se jkollna diskussjonijiet eh, interessanti u bek naslu għal-opinjoni tajba. Pero għanna u kol sfida oħra d-dimna, ġifiri kif il-Kumitat Ewlieni sejjer jaċċetta l-opinjoni, jiġifieri kompitu ieħor għalina xi ħaġa li nindirizzaw fil-gruppi politiċi U ma rridux li l-Kumitat Liber sempliċement jaqra l-opinjoni u jinsija. Grazzi, l-iskadenza l-emendi huwa fit-tlieta fil-25 ta' frar. Dal-waqt ġifiri. U issa nistgħu nkomplu. Il-punt numru 7 fuq l-aġenda, jiġifieri għandna petizzjoni. Sa fl-aħħar wasalna l-azzjoni ewlenija tagħna Il-petizzjoni hija 1107 tal-2018 minn Alexander Edberg Torren ta' ċittadinanza Svediża dwar it-tnedija ta' proċess ta' reġistrazzjoni integrata u dokumenta f'intentifikazzjoni għal studenti tal-Erasmus fl-Ewropa. Il-petizzjonant mhux preżenti fostna llum ma setax jasal illum u allura is-sustanza nafuha għandna t-taqsira qudiemna u allura nixtieq nisma' issa lir rappreżentanza tal-Kummissjoni. Is-Sinjura Arnars Dutter. Sorry for yes. Skużani għal mod kif qed ngħid ismek, pero jekk joġbu. Uh, thank you, thank you. Grazzi ħafna tal-istedit hawnhekk nkunu hawnhekk biex niddiskutu dan il-punt importanti li għandna f'din il-petizzjoni li rċevejna uh, f'nofs is-sena li għaddiet fit-tweġiba tal-Komissjoni għal din il-petizzjoni spjegajna li l-Komissjoni qed taħdem fuq l-European Student Card Initiative, inizjattiva li għandha bħala għan li tinsimplifika l-mobilità tal-istudenti fl-Ewropa. Mod partikolari se nibdew b'dawk li qed jagħmlu parti mill-programm Erasmus Plus. Qegħdin indirizzaw din il-kwistjoni mod ġenerali, rridu niġġitilizzaw u nirraffinaw il-proċeduri amministrattivi għall-istudenti meta jmorru barra mill-pajjiż għall-istudju u qegħdin niżviluppaw ukoll hija identifajta tal istudenti biex l-istudenti jkunu jistgħu jidentifikaw lilhom infushom online meta qed japplikaw għal mobilità u aċċess ta' servizzi fil-pajjiż eh, ta' akkoljenza. Din niżviluppaw ukoll il-co-branding tal-cards tal-istudenti fl-Ewropa din nħeġġu l-istituzzjonijiet ta' tagħlim ta' livell għoli biex jieħdu dawn il każ tal-istudenti u jkollhom co-branding mal-hologram tal-istudenti u numru tal-karta unika biex hekk niffaċilitaw ir-rikonoxximent faċli tal-student card fl-Ewropa biex hekk ikun hemm identità ċara li tista' tkun rikonoxxuta fl-Ewropa biex hekk l-istudenti meta jkunu mobbli jkunu żgurati li jistgħu jaċċedu għas-servizzi u għad-discounts li huma intitolati għalihom meta jkunu barra mill-pajjiż. Issa l-kompetenzi tal-ħruġ tal-student cards hija dik tal-istati membri u l-proċess ta' enrollment ukoll fl-istituzzjoni ta' reġistrazzjoni fl-istituzzjoni ta' tagħlim għoli kompetenza tal-istat membri menx proċess armonizzat fl-Ewropa u lek għal din ir-raġuni ma nistawx nagħtu mandat illi dan din il-student card ikollok ukoll id-dritt li tirreżjedi fil-pajjiż imma minn meta eh, rċevejna il-petizzjoni eh, aħna konna f'kuntatt ġenerali mal-komunità eh, tal-istudenti u ta' talim u kellna wkoll il-Rasmus Plus app li hija l-one-stop shop għall aċċess tal-istudenti għall informazzjoni partikolari meta jkunu mobbli fl-Ewropa kien hemm xi 80,000 Eh, downloads għalli għad nizviluppaw biex ikonna proċess iktar faċa l istudenti u għandna iktar minn 2000 istituzzjoni Ewropej li qed jistestjaw is-servizz diġitali li aħna qegħdin niżviluppaw fil-kuntest biex ikollna proċeduri armonizzati u raffinati għall studenti tal-Erasmus Plus dan nistgħu nagħmluh min-naħa tal-Kummissjoni biex eh, ikonna ehm, sviluppi tajbin u għat inħeġġu l-universitaj biex marru anki l-lin biex hekk dan japplika għal kull mobilità tal-istudent u llum għandna 2.3 miljun student cards prodotti din inħeġġu l-istazzjonijiet kollha ta' tagħlim fl-Ewropa biex jagħmlu hekk biex hekk student li qed jitgħallem f'università fl-Ewropa jkun jista' jiċċirka l-laborament f'stat membru bħala student biex ikollu perjodu ta' studju ta' taħriġ. Din kienet taqsira tal-analiżi tagħna u tweġiba mogħtija u xi aġġornamenti ta' dak illi ġara minn meta rċevejna l-petizzjoni. Ma nafx hekk il-kollegi tiegħi jixtqux iżidu xi ħaġa. Grazzi ħafna jekk tippermettuli eh, nitratta l-kriterji tal-residenza l-istudenti iktar minn tliet xhur. L-istudent hemm bżonn ikun involut f'università tal- eh, ovvjament pajjiż ta' akkoljenza, jkoll assikurazzjoni tal-martu tas-saħħa biex ma jkunx ta' pis għall-assistenza soċjali tal-istat ta' akkoljenza skont id-direttiva tal-Moviment Hiles jistgħu jirreġistraw dawn l-istudenti ċerti pajjiżi għandhom sistema ta' reġistrazzjoni oħrajn le. U minn din il-perspettiva m'għandniex l-intenzjoni li narmonizzaw proċess ta' reġistrazzjoni bħal dan, imma jekk tippermettuli biex insib biex intikom aġġornament, jekk ikun hemm proċedura ta', ta reġistrazzjoni, l-istudenti għandhom bżonn juru karti tal-identità u skont ir regolament li ġie adottat is-sena li għaddiet, u l-Kunsill u Parlament ikun hemm iktar karti tal-identità siguri mit tnejn ta' Awwissu tal-2021. Mhux suppost ikun hemm problema meta jkun hemm bżonn li wieħed jirreġistra fil-pajjiż ta' akkoljenza. Grazzi ħafna, President. Grazzi lilek. Issa. Sinjura Evje. Issa, Iva, Grazzi ħafna, Signora President, grazzi l-Komissjoni tal-elementi konkreti, preċiżi u li ħagġuna ħafna kontet najt u minnu illi Erasmus Plus il-programm suċċess eh, fl-2018 iktar minn 800.000 student Ewropew ħa vantaġġ ħa spunt imma kif qed jgħid il-petizzjonant parzialment wiġibna Xiħud minn dawn l-istudenti għandhom diffikultajiet amministrativi meta jaslu da fil-pajjiż ta' kolenza u bidla fil-lingwa ovvjament ma tiffaċilitax dawn il-problemi. Hemm problemi li huma partikolari għal kull stat membru u ma jqawx fil-kompetenza tal-Unjoni Ewropea ma banda l-oħra nixtan niżgura lill petizzjonant illi aħna ovvjament u se nkunu wkoll qed monitoraw fl-Unjoni Ewropea biex ikun hemm simplifikazzjoni tal-programm stess għax kif faket il-Kummissjoni Ewropea inizjattivi dan il-kontest eh, diġà huma pjuttost ibsin pereżempju l-Erasmus eh, il-Student Card, l-Erasmus Plus, eh, minjera ta' informazzjoni jew kif għadna kien hemm ħafna downloads mill-bidi tiegħu fl-2017 u l-Istituzzjoni Ewropea dejjem qegħdin jipproponu t-tjib kif qalet il kummissjoni Ewropea għal dan il-programm li jista' jkun problematiku u ovvjament il-finanzjament tiegħu lek nissuġġerixxi Sinjor President li ngħalqu din il-petizzjoni. Uh, thank you. Grazzi. Meriglu. Grazzi, President. Jiena nixtieq nirringrazzja lil Sur Toren illi ovvjament jitkellem fuq il-ħajja u l-kwalità tal-ħajja ta' ħafna studenti illi quddiem m'għandhom ħafna xkiel amministrattivi, trasport, anki il-fatt illi jkollhom eh, iħallsu l-assikurazzjoni tas saħħa tal-mart kif ukoll il-livell legali naħseb li l-nuqqas ta' strumenti diġitali jista' jkun ta' dan il mobilità fl-Ewropa. U għandna bżonn nagħtuh l-importanza illi jistħoqlu dan il-punt meta nitkellmu fuq il-programm ta' Erasmus Plus. Nafu li hemm dibattitu diskussjoni interistituzzjonali għal Erasmus Plus mill-2021 sal-2017, 27 eh, skużawni, u anki għal dik li għal Karta Ewropea tal-Istudent għalissa din ir-referenza naraw fi test mingħajr m'hemm impenn legali għadħul fis-seħħ. Kif smajna? Minn DG Connect, kif ukoll mill-Kummissjoni Ewropea, lesta illi toħroġ din il-student card fl-2021 u din il-kard ikollha il-data akademika tal-student Din l-istativa tal-European Student Card hija li promuovu l-mobilità ta' studenti u għalmen il-mobilità ikun iktar faċli anke jekk il kummissjoni tkun tista' toħroġ karta virtwali permezz tal-mobile app ta' Erasmus Plus imma dan jista' jkun punt ta' tluq tajjeb biex nifaċilitaw il-proċedura ta' reġistrazzjoni. Bħala residenti f'dawn il-pajjiżi ta' akkoljenza Fid-dawl ta' dak li għadni kemat naħseb illi l-petizzjoni inżomuha miftuħa għax hemm marġni għal sviluppi futuri tal-European Student Card u ndaħħlu l-proċess ta' reġistrazzjoni fit-talba l-ġdida biex hekk niffaċilitaw il-proċess ta' reġistrazzjoni bħala resident fil-pajjiż ta' akkoljenza matul il-perjodu ta' mobilità. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna kollegi tal-interventi tagħkom. Mela, il-proposta wara id-dibattitu il proposta wara id dabattitu l interventi illi nżom il-petizzjoni miftuħa u nimontraw sviluppi futuri fuq l-European Student Card. Xaffarijiet mhumiex ċari nasib kulħadd jista' jaqbel. Mela issa mmorru għal punt numru 8 tal-aġenda tagħna petizzjoni xejn 594 barra 2019 imresqa minn beqe ta' ċittadinanza Ġermaniża b'disa firem dwar il-ħtif internazzjonali ta' minuri fil-Ġappun. Din flimkien hemm erba' petizzjonijiet. Petizzjoni xejn wieħed tal-2019 imresqa minn Tepet ta' ċinanza Taljana dwar il-ħtif internazzjonali ta' minuri fil-Ġappun ukoll, petizzjoni xejn tnejn tal-2019 nesqa minn vef ta' ċittadinanza Franċiża wkoll fuq il-barriet ħtif internazzjonali ta' minuri fil-Ġappun u xejn 843 tal-2016 mill-Italja fuq l-istess suġġett il-ħtif internazzjonali ta' minuri fil-Ġappun. U tliet petizzjonanti hawnhekk. Grazzi ħafna tal-li ġejtu nafu li mhux faċli li wieħed jieħi jiġi Bursell inkun eh, stressati, żgur, nervużi, ma grazzi tal-li ġejtu, ma nafx kif nintroduċikom, mela nibda bil-sur eh, BE ta' ċitanza Ġermaniża, ħames minuti għal kull petizzjonant. Grazzi ħafna nixtieq miegħi għandi l president tal-Assoċjazzjoni Franċiża jiena r rappreżentanza tal-Parti eh, Ġermaniża Grazzi tal-opportunità li qegħdin hawnhekk, grazzi li qed indirizzaw din il-kwestjoni li tant traumatizza tfal żgħar u żgħar wisq li ma jistgħux jitkellmu huma. Dak li nixtieq ngħid u wara żewġ minuti u nofs ngħaddi lil Paul nixtieq intikom stampa qasira tal-effett tal-ħtif għandna erba' dimensjonijiet. L-ewwel għandna internazzjonali skont it trattat ta' Lajja fejn it-tfal tiegħi pereżempju huma mill-qutin hawnhekk għandi l-passaporti ta' Karlu Johan, il-sentenzi jien għandi kustodja nija għax il-mara tiegħi għandha disordni ta' personalità ir-return rulings huma um, legali minn settembru tal-2018 fil-Ġappun imma xejn ma ġara kien hemm tliet tentattivi għall-inforzar dirett huma t-tfal ma ġewx lura jiena mħasseb ħafna fuq it-tfal tiegħi u jus nibsa illi mara tiegħi tista' tikkummetti suwiċidju magħhom. U l-FBI Ġermaniża u l-Interpol ikkonfermaw li l files għal Kar u Johan lanqas biss ġew trattati u hemm twissija ta', ta vjaġġar ma' dimensjoni oħra huma n-nies illi għandhom aċċess ta' viżitazzjoni minn qorti Ġappuniż u ma jerġgħu xxeraw it-tfal tagħhom għandna l-każ ta' Dr. Daniel Villen il-tifla tiegħu għandu drittijiet ta' viżitazzjoni aċċessi estivi imma għaddew tliet snin u nofs u laqqasrat il-papa tagħha u tielet dimensjoni fuq il-ħtif u mal-każijiet domestiċi għandna hawnhekk l-eżempju Tommaso Perina it-tfal ġew maħtufin fil-Ġappun għalhekk mhux każ intenzjonali ma' domestiku ma' tfal tiegħu Marcello u Sofija ma setawx jaraw il-missierhom għal eh, stentejn u nofsu. Mbagħad għandna każijiet ħafna ġenituri li jikkontattjawna disprament wisq jibżaw il-tfal tagħhom jiġu maħtufin meta il-mara tiegħi qaltli għedditni minn 2014 u għaltin ma tara t tfal tiegħek u fl-2017 ġew maħtufin lejn il-Ġapun għandna bżonn disprament il-lajnuna tagħkom minn distini gwerra mondjali kena diġà iktar minn elf tifel u tifla issa l-ammont huwa ferm iktar kbir. Wissa ngħaddi l-kelma lill kollega grazzi ħafna jiena president tal-organizzazzjoni eh, tal- ta' Franza dan il-ħtif u traduttur ukoll. Aħna xa nitkellmu fuq xi disputa tal-raġel eh, u l-mara imma fuq il- pajjiż li jikser id-drittijiet fondamentali kol maċċess ġenituri tagħhom ksur tal- dan huwa firmatarju l-Ġappun imma min jaħtaf fit-tifel tifel jkollu kustodja eh, sħiħa u l-ġenitur li ikollu biss sagħtejn jew tliet eh, sigħat kull xahar inqas mit-tfal li suppost għaddaw biex jaħsu sninhom kull xahar. Apparti minn hekk, il-ritriet ta' viżitazzjoni jkunu rifjutati għal trattat ta' lajja ratifikata mill-Ġappun f'Mejju il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Ġappun u l-Federazzjoni ta' Ġappun organizzaw seminarju f'Pariġi biex jedukaw u xoxu ċittadini kif jistgħu jużaw il-ħtif u jużaw l-ajja. tista' tkun l-uniku ġenitur Ġappun ma jkollokx aċċess għat-tfal. Kif qed nitkellmu issa hemm missier Franċiż f'Tokyo eh, ġew maħtufa tfal tiegħu tliet ġimgħa tiegħu issa se jkun ehm, esplus mill-Ġappun għaliex għax il-viża hija bħal sistema ta' Spencer jekk ma jkollux itra minn mara ma jkunx jista' jiġġeded id-viża u mbagħad hemm ġenitur ieħor Franċiż f'kustodja u wara illi kellu jiddivorzja fil-Ġappun u m'għandux iktar id-drittijiet dawn huma kollha kbir għandna l-Awstralja, l-Kanada, Stati Uniti u r-Renju Unit għandhom l-istess sitwazzjoni. Grazzi ħafna tal-intervent tiegħek. Għal nad il-kelma l-petizjonanti kolla, un-bat issa għanna petizjonanti ħor, issa għanna Vincent Fishop, jekk joġbok nadilek il-kelma. L-ewwel net, nixtieq nirringrazzja l membru tal-Parlament il-Kummissjoni speċjalment eh, Nazio Karaw mill-Italja u ġiġiet ta' Franza illi esprimow interessi defendu drittijiet tat tfal tagħna u nixtieq nirringrazzjakom tal-li defendejtu tfal jena Vincent Shore, tfal tiegħi ġo maħtufin 559 eh, jum ilu minn Ġappun, jiena għandi każ taħtif domestiku tfal tiegħi għandhom il-nazzjonalità Franċiża wkoll. L-aħħar tfal li l-aħħar darba rajt tifla tiegħi kien minn reġistrazzjoni ta' CCTV rajt il-mara li daħlet fil-but tal-karozza 11 eh, xahar ilu u marret lem bit-tarbija tiegħi jiena mort erba' darbiet, mort għand il-prosekutur u kull darba ipprovajt illi ngħid illi kien hemm abbuż ta' tfal, ħtif ta' tfal, imma l-prosekutur rifjutaw illi jikkonsidraw da kollu. U fil-fatt tant kienu irritati illi xtaqt insib it-tfal tiegħi anki waħdi anki fil-preżenza tal-avukat huma dawni barrest fil tentattiv ta' ħtif. Walek saqsejt l-orti eh, ta' Tokyo biex jintaqgħu it-tfal ma' psikjatriċi u ġiet kwalifikata bħala marda mid-WHO l-alienazzjoni tal-ġenituri u l konsulat ta' Franza jipprova jiddefendi t tfal tiegħi u jipprova eh, jċempillu koll avukat tal-mara tiegħi u biex naraw jekk it-tfal tiegħi knomx ħajjin jew le kull tentattiv falla u l-awtoritajiet Ġappuniżi ma għamlu xejn u għamluha ferm iktar diffiċli l-awtoritajiet Franċiżi li jsibu fejn huma t tfal tiegħi maħtufin. Fil-Ġappun, drittijiet tal-bniedem huma mhumiex rispettati u l-stat ta' dritt mhux applikat f'awwissu tas sena li għaddiet u rejna li ġappun ma eh, kienx qed irrispetta drittijiet fundamentali tat-tfal biex nuru l-ipokrizija tal-awtoriti Ġappuniżi nixtieq nitkellem fuq żewġ affarijiet. F-21 ta' Novembru l-Ambaxxatur Ġappuniż għal ġnus Magħquda qal fil-pubbliku biex iċċelebra 25 sena ratifikazzjoni ta' CRC, il-Ġappun kienet wet illi jirrispetta l-obbligi tiegħu 25 sena wara, imma 24 siegħa wara eh, mħallef tal-Ġappun qal li CRC m'għandix mhix vinkolanti fil-Ġappun, iġifieri l ġappun qed jgħidu l-affarijiet kontra x-xulxin, ġifieri jew irrajdu li jkun hemm aċċess u jkunu parti mill- eh, mill-assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet imma domestikament ma jagħmlu xejn. L-impatt psikoloġiku fuq it-tfal tagħna huwa sostanzjali u bla dubju ta' xejn hemm ħafna studji xjentifiċi li juru l-effetti negattivi fiżiċi u psikoloġiċi dejjema fuq it-tfal tagħna. WHO klassifikata bħala marda imma meta nsaqsu qorti fil-Ġappun biex it-tfal jitkellmu ma' psikjatra espert jiġi rifjutat u għalhekk isek taf it-tifla tiegħek għandha kanċer u l-awtoritajiet ma jkunux jridu jittrattawha u għalhekk dan huwa eh, trattament disuman tat tfal tagħna It-tfal tagħna għandhom bżonn jiġu lura f'ambjent illi fejn ikun hemm il-kura tagħhom, l-aħjar interess tagħhom biex joqogħdu mal-ġenituri mhux jiġu aljenati mill-kultura. Għandhom bżonn ikunu f'ambjent fejn ikunu jistgħu fiżikament u psikoloġikament jissowu daw it-tfal saru l-orfni tal-Ewropa ma jitkellmux iktar il-lingwa tagħna ma jistgħux jipprattikaw ir-reliġjon tagħhom, ma jistgħux imorru lura fil- Eh, pajjiż tagħhom, pereżempju biex intaqgħu man-nannit tagħhom li imutu, kif nistgħu naċċettaw dawn l-affarijiet fl-Ewropa integrazzjoni e pilastru tal-kultura. Fejn eh, ċittadin Ewropew għana nipprovaw kemm jista' jkun inżommu l-kultura ta' dan il kumitat għandu bżonn jagħmel dak li jista' biex japplika l-istess drittijiet għat-tfal tagħna, speċjalment f'pajjiż illi tajt li huwa ħabib tal-Ewropa fid-dawl tar-rida ħażina tal-Ġappun u minkejja ħafna tentattivi min-naħa tal-Ġermanja, l-Italja, Franza, l-Unjoni Ewropea biex id-drittijiet tat-tfal tagħna jiġu rispettati kien hemm ma kienx hemm risposta mill-awtoritajiet Ġappuniżi u għalhekk aħna qed nappellaw għal sanzjonijiet qegħdin nittrattaw għal deċenni sħaħ mal-Ġappun u xejn ma ġara qed jitqu bina fi sentejnilu fil-Parlament il-Ministru tal-Affarijiet Barranin qal illi ma jimportawmx fuq lat li jista l-Ewropa forsi jista jissanzjona għax l-Istati Uniti qatt mhu se japplika sanzjoni qed bina. Issa dawn li huma sanzjonijiet nsaqsu għal tliet sanzjonijiet l-ewwel nett għas sospensjoni immedjata tal-SPA f'Marzu tal-2018 is-26 ambaxxaturi f'Ġappun firmaw eh, ritra għall ministru tal-Ġustizzja tal-Ġappun li hemm bżonn tirrispetta u tapplika CRC għax il-Ġappun ma kienieċ qed tirrispetta stat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem imma ftit xhur ilu il-Parlament ukoll ratifikat l-SPA li tistipula illi l istati membri żewġ partijiet għandhom bżonn jirrispettaw l-istat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem hemm bżonn insewu l-sitwazzjoni. Ma għandna bżonn illi eh, kull ċittadin eh, Ġappuniż ma jkollu bżonn il-viża ma nistgħux naċċettaw sitwazzjoni illi jiġu maħtufin it-tfal tagħna b'impunità għandna bżonn nwasslu messaġġ b'saħħtu li bil-forsi nikastigaw dawn ir-reati u nsegwu dak li qed tmexxi li talet intolbu l-istati membri kollha fil-Ġappun illi fil-websites tagħhom iwissaw messaġġi bir-riskju ta' ħtif eh, jekk jivvisitaw jew eh, jirreżedu fil-ġappun ma nistawx naċċettaw li kieku dawn il-miżuri eh, ħadnihom snin ilu kieku dawn l-affarijiet ma sarux għandna bżonn l-azzjoni sa nixtieq nagħlaq billi ngħid ħafna drabi jgħiduli l ġappun huwa sovran veru imma l-Ewropa wkoll meta tiġi biex tiċida n-natura tar-rapport diplomatiku u ekonomiku mal-Ġappun u għalhekk għandna bżonn iddeċidu jew nħallu l-Ġappuniżi jagħmlu dak li jridu ma jistgħu niddefendu wkoll l-interess tagħna bl-istrumenti li għandna f'idejna. Grazzi ħafna. I turned it off, sorry. Uh, thank you very much for... Nirringrazzjakom tal-li samtumana dawn l-istejjer ta'kom. Għandi tlet eh, petizjonanti, ehm, pero għedin għedin erba unek, kħiġbak introduċi ruħek. Peress li mux għed fil-lista tijaj. Jena tijaj li għal petizjoni 841. Jiena Tommaso Perina, ċittadin Taljan u ħdimt u studijajt fil-Ġappun mill-2003. Il-tfal ġew maħtufa minn omom Ġappuniża fl-2016 u jiena għadni ma rajtuhomx mill-qawissu tal-2017 jiġifieri eh, iktar minn 900 eh, ġurnata jina għadni eh, mżewweġ mal-mara tiegħi u m'għandix ordnijiet ta' restrizzjonijiet biex nara tfal jew il-mara tiegħi. Għandi drittijiet ħadd tiegħi bħala ġenitur ehm, dejjem jekk ngħix f'pajjiż li jirrispetta d-drittijiet tat tfal. U ehm, id-deċiżjonijiet tal-qorti b'imponi ta' sħiħa deċdew li ma jimxux mad drittijiet tiegħi. Jiena sfidajt ir-rati, tlabt l-imħalfin biex eh, u dawn taw aċċess il mara tiegħi biex neħu l-alienazzjoni. Hemm ħafna bħali u eluf ta' tfal eh, li qegħdin fil-Ġappun li ma jisaw xerġaw jiġu Il-rati kollha eh, Ġappuniżi bessibhom jimxu ma' din l-idea li jimxu ma, ma din is-sistema u mhux qed jagħmlu xejn biex jgħinuna u laqas l-awtoritajiet. Jiena mort eh, qudiem il-pulizija fil-Tokyo darbtejn fejn qed tkellimt fuq dan it-tif imma kull ma rċivejt kienet li qed daħku f'wiċċi qalu li l-Ġappun eh, mhuwiex mhuwiex eh, arrejat jekk inti taħta fit-tfal tiegħek it-tfal tiegħek stess, għalkemm kien hemm l-avukati li kienu qed jedet bil-prosekuzzjoni eh, għal ħtif ta' tfal tiegħi. L-autorità italjani wkoll provaw jakkontattjaw lill marra tiegħi u l pulizija ħafna drabi imma il-Ġappun fiksur mat-ta' trattat ta' Vienna ma weġbux laqas darba. L-awtoritajiet Taljani wkoll provaw għal xejn eh, illi Eh, milli anke fl-2018 Lorenzo Fontana bat itra lill-Ministru tal-Ġustizzja Jamasta l-itra sissa għadna qatt marċivejna tweġiba għaliha f'April tal-2019 il-President tar-Repubblika Taljana Sergio Mattarella waqt li kien qed iżur eh, l-Italja tkellem fuq it-ħassib tiegħu għal ħtif ta' tfal fil-Ġappun. F'Ġunju tas sena l-oħra l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Wadero kien qed il-Ġappun eh, u tkellem fuq il-kwissjoni tat-tfal Taljani u l-ġenituri li m'għandhomx id-drittijiet tagħhom fil-Ġappun ma ġara xejn waqt il-G20 f'Osaka il-Ministru, il-Prim Ministru Giuseppe Conte ukoll semma fil-intervista il-problema ta' ħtif ta' tfal fil-Ġappun u l-unika risponsi riċivu kienet illi qabe ma jista' jagħmel xejn għaliex m'għandux seta' fuq il-imħalfin tiegħu. F'Novembru tas sena l-oħra waqt il-P 20 il- il-Viċi President tal-Italja Ignazio Raruzza waqt li kien qiegħed fil-Ġappun tkellmu mar-rappreżentant tal-kollega Ġappuniż, eh, tkellmu fuq din is-sitwazzjoni eh, fejn hemm m'hemmx drittijiet għal ġenituri u m'hemm l-ebda riżultat però il-Ġappun qiegħed mhux qed jirrispetta l konvenzjoni ta' Vienna u lanqas nistgħu naraw l-tfal tagħna waqt li dawn għadhom ħajjin. Kif nistgħu ngħidu li l-Ġappun huwa pajjiż ħabib u eh, mhux qed jintervjeni meta dawn il-tfal qed jiġu maħtufa u laqas ikun hemm prosekuzzjoni anka bil-preżenza tal-avukati tagħna u anki jekk qed ninformawhom li ħanduhom lura u l-imħalfin edin jiksru il-CRC artiklu 3 fuq l-aħjar interess tfal kif ukoll artiklu 35 fejn qed jgħidu lill partijiet tal-istat kollha ħajjoħdu l-miżuri unilaterali kollha sabiex iwaqfu l-ħtif ta' tfal. Il-gvern Ġappuniż m'għandu l-ebda intenzjoni li jirrispetta s-CRC. U dan juri wkoll il-fiduċja li ma tiżistix għall awtoritajiet Ġappuniżi. Kif qed iktar kmieni il- il-ħinijiet tiegħi ta' żjara mhumiex qegħdin jiġu rrispettati laqas bidla ta' kustodja u alienazzjoni sħiħa għal dawn it-tfal Ewropej ma jistgħux jitkellmu bil-lingwa tagħhom, ma jistgħux mhumiex marbutin mal-isfond kulturali tagħhom, ma jistgħux jiltaqgħu ma' nofs il-familja tagħhom, nofs l-identità tagħhom, l-identità tagħhom tisparixxi minħabba l-awtorità Ġappuniżi. Dawn it-tfal m'għadhomx Ewropej, dawn spiċċaw spiċċaw vittmi ta', ta' din l-iskema li twaqqaf l-identità Ewropea u din ma stax tiġi ċittata mill-G7. L-Ewropa ilha eh, konxja ta' din il-kwistjoni, imma xorta waħda isfirmaw l-SPA u l-PA. Din ġiet firmata fl-2019 għalkemm konna nafu bir-reati li qed isiru mill autorita Ġappuniżi fuq it-tfal. Allura, l-lum nishtiq nistaqsi jekk l-Ewropa ixa prioritizza il-negozju mal-Ġappun jew inkella drittijiet ta' tfal eh, Ewropej. Issa, minħabba eh, din dawn ir-reati li u l-Ġappun b'kull impunità, aħna qed nitolbu lil din l-istituzzjoni sabiex eh, tpoġġi sanzjonijiet fuq il-Ġappun Aħna nfakrukom illi li kieku ittieħdu miżuri snin twal ilu, it-tfal tagħna ma kinux ikunu vittmi ta' dawn ir-reati atroċi. Aħna qegħdin nittolbu eh, suspensjoni tal-SPA f'Marzu tal-2018 is-26 ambaxxatur fil-Ġappun ehm, iffirmaw u batu lill-Ministru tal-Ġustizzja fil-Ġappun fejn qalu li l-Ġappun għandhom jirrispettaw il-CRC minħabba li mhux qed jimxu mal-istat tad dritt u drittijiet tal-bniedem kif għandna fis-CRC iżda ma nbidel xejn. Eh, però, ftit xhur wara il-Parlament Ewropew eh, ratifika l-SPA fejn, fejn rajna illi il-partijiet irdu jirrispettaw stat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem. It-tieni hemm bżonn ikun hemm viża għall kolla li għall-Ġappuniżi li jivvotaw li jivvjaġġaw fl-Ewropa u t-tielet aħna kif għamilna mal-Ministri tagħna u l-Ambaxxituri eh, nixtiequ li ninformaw Eh, ninformaw li kulħadd dwar ir-riskju tal-dawn it-tfal Ewropej. Aħna rridu rridu namlu l-sforz eh, u nitolbu l-Ġapun biex tonera l crc Aktar, eluf ta' tfal tilfu l-identità Ewropej u l-ġenituri Ewropej tagħhom. Aħna disprati jekk jogħġobkom, għejnu l-tfal tagħna. Nirringrazzjak. is-segretarjat ppruvat tikkuntattja Anzi. Mela, ħanibdew bil kummissjoni Nixtieq ngħaddi l-kelma l-Sinjura Patrizja De Luca. Grazzi ħafna, Iva. Grazzi, Sinjura President. L-ewwel nett il-Kummissjoni tixtieq eh, turi il-, il, il Fatt li nifmu sitwazzjoni ta' din il-petizzjoni u li m'għandhomx il-petizzjonanti m'għandhomx kuntat ma' tfal tagħhom. Il-Kummissjoni hija konxja ta' sitwazzjoni fil-Ġappun ehm, anke minħabba li t-tfal ma jkunx jistgħu jirġgħu jmorru residenza tagħhom wara l-ħtif u anki l-possibilità li jeżerċitaw il-drittijiet ta' żjarat anki jekk dawn id-drittijiet ikunu nataw mill-qorti. Aħna wkoll nafu l-ditti tal-kustodja mhux qegħdin jingħataw, ġifieri ġenituri ġenitur wieħed jista' jkollu l-kustodja sieħa tat tfal. Tajjeb nfakkarkom ukoll li s-sitwazzjoni hija simili għal ċittadini Ġappuniż, eh, Ġappuniżi pereżempju jekk għandek l-om li għandha l-kustodja tat tfal terġa' tiżżewweġ, it-tfal mill-Unjoni ta' qabel eh, tista' tiġi adottata mill mill-partner ġdid mingħajr ma jkun hemm permess tal-ġenitur bioloġiku. Din hija xi ħaġa li ma temminix fil-kultura tagħna imma qed timxi dejjem eh, mal-prinċipju ta' nuqqas interventi. Ġifieri, fil-kwistjonijiet ċivili il-Ġappun jisuhom li dawn huma kwistjonijiet eh, privati u allura ma jkunux iridu huma meqjusin bħala li kun qegħdin intruzivi jekk jindaħlu. Allura hija deċiżjoni ċivili kien hemm numru ta' inizjattivi li ttieħdu sissa sabiex inżidu aktar kuxjenza tal-awtoritajiet Ġappuniża ta' din il-problema il-petizjonanti ġa semmewhom. Kien hemm pereżempju eh, litra l-indbatet l sit Ambaxxaturi, kif ukoll kien hemm l-intervent fuq livell politiku. Wara l-ittra tal ambaxxatur l-eks komissarju Vera Jurova batet l-eks ministru Joho Kamokava fl-2018 iżda marċivejna l-ebda tweġiba. Imbagħad id eh, delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'Tokyo ppruvaw jorganizzaw laqgħa flimkien mal-Ministru Takashi Yamashika eh, fl-2019 bl-ambasċaturi kollha tal-istati membri iżda din il laqgħa fil-fatt ma seħħitx. Iżda l ministru kellu laqgħa mal-kap tad-delegazzjoni Ewropea Kienet laqgħa importanti sabiex inżommu dialogu miftuħ biex ngħidu hekk, iżda fil-fatt ma ġara xejn. F'Ġunju tal-2019 il-President Macron, il-President il-Prim Ministru Taljan Conte eh, kienu informaw lill-Prim Ministru eh, Ġappuniż iżda ma ġara xejn. Issa għanna ministru ġdid ta' ġustizzja minn Ottubru, Josako Mori, aħna ħankunu qegħdin nippruvaw nikkuntattjawh sabiex nikkuntattjawha biex naraw jekk i tkunx iktar lesta li tikkomunika magħna mill-oħrajn. Issa wara pressjoni internazzjonali għaliex nafu li hemm stati oħrajn li għandhom problemi bħal dawn pal l-Istati Uniti u l-Awstralja. Issa l ġappun ħarġet b'leġiżlazzjoni ġdida li hija l-att eżekuzzjoni ċivili sabiex ikun hemm infurzar ta' deċiżjoni ċivili li tkun iktar faċli, imma aħna għandna dubju fuq il-funzjonament ta' din il-leġiżlazzjoni, eh, din għadha ma daħlitx fis-seħħ, din ħad tidħol fis-seħħ f'din is-sena, f'April. Aħna niftakru wkoll fuq il-ftajim tal-sħobija eh, għal-sħobija strateġika. Aħna kellna eh, tieni laqgħa mal awtoritajiet Ġappuniżi u jkolli ngħid li dan il-ftajim għadu ma daħalx fis seħħ għaliex għada qatt m'hemmx ir-ratifika tal-istati membri kollha. Però uħut mill-parti tal ftehim qed jiġu applikati mod proviżorju. Il-parti tal-kooperazzjoni tal-ġustizzja mhix applikata imma l-parti fuq drittijiet tal-bniedem iva. Allura aħna daħalna din il-kwistjoni taħt il-drittijiet tal-bniedem fejn aħna tlabna u saqsejna fuq il-funzjonament tal din l-iskema ta' medjazzjoni internazzjonali li ġiet introdotta mill-Awtorità Ċentrali fil-Ġappun. Tkellimna mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin, saqsejna fuq l-istatistika kemm kien hemm tfal illi ġew irritornati għal residenza tagħhom mill-introduzzjoni ta' din l-iskema. Ikolli ngħid illi t-tweġibiet ma tantx kienu sodisfaċenti, iżda mhux taħt dan il-ftehim imma taħt id dialogu tal-drittijiet tal-bniedem ħankun ħajkun hemm summit ġdid ieħor f'Tokyo f'Mejju, jiġifieri hemmhekk aħna ħankunu qegħdin eh, eh, nqajmu dan din il-kwistjoni u nippruvaw nirċievu tweġiba konkreta. Issa fl-anniversarju tal-Konvenzjoni tal-Drittijiet tat-Tfal, id-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Ġappun ukoll qed tipprova tiżid il-kuxjenza fuq din il-kwistjoni ppubblikat artiklu dwar il-problemi taċ ċittadini Ewropej fil-Ġappun. Iżda din hija problema għar rispett tal-Konvenzjoni tal Internazzjonali u anke l-Konvenzjoni tad Drittijiet tat Tfal. U apparti minn hekk jidher li hemm differenza kbira bejn il-kulturi tagħna. Għaliex aħna l-aħjar interess tat tfal ikun illi anke wara jekk ikun hemm separazzjoni, it-tifel jew tifla jkollhom kuntatt maż-żewġ ġenituri. Iżda għalihom eh, m'għandux dawn tfal m'għandhom xi ma jkollhomx kuntatt mal-persuna li jkollha l-kustodja tiegħu. Ħabbar priġibi ta' kontinwità tal-ħajja tiegħu allura aħna l lesti li nżommu dialogu miftuħ. Nittamaw il demarġ il-diplomatiku tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Istati Uniti u pajjiżi oħrajn nkunu nistgħu eh, ngħajmu din il-kwistjoni mal-Ġappun. Issa brabta ma' sanzjonijiet Jiena ma nistax inwieġeb għal din din hija xi ħaġa li tiġi deċiża fuq livell tal-Kunsill mill-Istati membri kollha. Grazzi. Grazzi ħafna, kienet xi ħaġa interessanti ħafna u jiena issa nixtieq ngħaddi l-kelma lill-koordinatura tal drittijiet tal-bniedem, is-Sinjura Kopaċ il-Parlament jirrispetta dejjem id-drittijiet tat tfal u aħna qed nippruvaw nimxu dejjem bil-interess tagħhom. U għalhekk nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena ħanitkellem bil-Pollak. Szanowni Państwo, e, usłyszeliśmy przed chwilą Sinjuri, dak li għadna smajna issa huma l-istejjer ta' ġenituri illi f'dawn l-aħħar snin qegħdin jgħixu b'dan l-idea ta', ta blatama u għandhom ċertu drittijiet fl-Unjoni Ewropea u anke fil-rati tal-rati Ġapponiżi eh, li ma li ma rispettawx id-drittijiet tagħhom laqas ġew implementati mill-awtoritajiet Ġapponiżi. Aħna kollha nistgħu nippruvaw nimmaġinaw is-sitwazzjoni kemm tista' tkun diffiċli tgħix eh, minn ma tara tfal, minn ma taf kif qed iħossuhom, kif qed jgħixu jekk mhix kuntenti jew mdejqin. U allura l petizzjonanti llum eh, Eh, din hawnhekk fostna imma fl-2018 kien hemm l-ewwel talbiet lill-uffiċċju tal-koordinaturi. U jiena verament jiddispjaċini li dawn il-każijiet għadhom ma ġew solvuti għalkemm kien hemm numru ta' interventi li saru kultant anki fuq livell għoli diplomatiku, Illum aħna għandna petizzjonanti, petizzjonijiet speċifiċi ħafna qoddimna nirrealizza li dawn mhumiex l-unika petizzjonanti hija problema sistematika illi ġejja minn kwistjonijiet eh, brabta mal-liġi u anke mal-kultura Ġappuniża. Eh, il-problema li ma tistax taqsam il-kustodja wara divorzju u anke ma tkunx tista' teżerċita iż-żjarat ma' tfal tiegħek din hija ta' detriment għat-tfal stess. It-tfal mhux biss jitlef il-ġenitur liħor imma anki jitlef il-kuntat mal-kultura, mal-lingwa, illi parti mill-kultura tiegħu. U eh, il-ġenituri fl-Amerika, fl-Unjoni Ewropea, fl-Awstralja eh, u anki il-Ġappuniżi stess jiridu jaffaċċjaw problemi simili wara li inti tiddivorzja mill-imsieħeb tiegħek Ġappuniż ġeneralment ftit iħajkollok kuntatt Eh, ma' ħafna drabi jkun limitat u kultant ikun ta' zero. Issa, bħala persuna responsabbli għad drittijiet ta' tfal fil-Parlament Ewropew, jiena nixtieq nitlob dan li ġej. Jiena dejjem imur kontra in-nuqqas ta' rispett għal drittijiet importanti li dawn li nimxu ma' drittijiet u responsabiltajiet li nsibuha fil-Konvenzjoni ta' Drittijiet ta' Tfal. U qed nitkellmu fuq kwalunkwe stat, kemm jekku tal-Unjoni Ewropea u kwalunkwe stat ieħor madwar id-dinja. Eh, jekk huwa pajjiż demokratiku u ċivilizzat, importanti li timxi ma tal-bit tal-ġenituri, ta' żewġ ġenituri, sakemm ma jkunx hemm ovvjament violenza involuta. Issa, għena situazzjoni fejn il-ħajja tal-tifel u tifla hija importanti ħafna, importanti li jkun hemm li tibqa' tinżamm relazzjoni ma' żewġ ġenituri hija importanti ħafna għal kwalunkwe tifel u tifla, mhux biss tfal żgħar imma anki għal teenagers pereżempju u anki meta dan it-teenager imbagħad isir adult. F'dan il mument aħna qegħdin nistennew il-bidla fil-liġi Ġappuniża li għandha tiġi introdotta fix-xhur li ġejjin. Din għandha tħalli repatriazzjoni wara l-ħtif ta' tfal. Issa, irridu naraw jekk dawn il-bidliet mhux ħajkunu verament effettivi. Smajna eh, L-esperti fejn kienu qed jistaqsu fuq l-effiċenza tar regolamenti l-ġodda, madankollu kollu nemmen li dialogu huwa importanti ħafna u għalhekk il-kwistjonijiet marbutin mal obbligi tal-ġenituri għandhom ikunu ta' priorità fl-aġendi tagħna anki fl-iskambju li jsir mal-awtoritajiet ehm, tal-naħa tal ġappuniżi Jiena tkellimt eh, mal-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Ġappun mal-Parlament ukoll u allura nittama li aħna nkunu voluti u jaħan niżgura illi fil-laqa li mis eh, interparlamentari għad-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea u d delegazzjoni Ġappuniża eh, din il-kwistjoni tissemma Jiena wkoll dejjem użaj din l-opportunità biex nitkellem ma' rappreżentant Oli meta nitkellmu fuq is-sigurtà u l-affarijiet barranin l-Unjoni Ewropea għaliex din hija kwistjoni li importanti li tissemma bħala parti mill diskussjonijiet li qed isiru eh, bħala parti mill-sħobija strateġika mal-Ġappun. Naf ukoll li l-Senat Franċiż tkellem mal-Kummissjoni Ewropea fuq din l-istess kwistjoni. Nittama li eh, r-rispons ikun wieħed pożittiv. Sinjuri, il kontat eh, brabta mal-kwistjonijiet kustjonijiet ta' tfal ta' ġenituri, speċjalment fi ħtif ta' tfal jew kustodja wara divorzju, eh, hija waħda mill-akbar kwistjonijiet li l-uffiċċju tagħna, l-uffiċċju tiegħi jaħdem fuq. U għalhekk jiena nista' nassigurakom illi din hija importanti ħafna għalija li din hija l-ewwel laqgħa li qed nitkellem bħala koordinatriċi u għalhekk nixtieq nirringrazzjakom talli sedentuni f'din il-laqgħa tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Eh, però nixtieq li ma jkollniex għalfejn eh, nintaqgħu daqshekk ta' spiss biex sabiex ma jkunx hemm daqshekk każijiet eh, li jinvolvu drittijiet ta' tfal, għalkemm mir-realtà għat naraw li dan mhux il-każ nafu kemm jindbatu petizjoni petizzjoni lill parlament f'dan il-qasam. Jiena wkoll nixtieq nesprimi ehm, il sibiet tiegħi għal dawk il-petizzjonijiet kollha u li trid kollha li nirċievu fl-uffiċċju tagħna. Importanti li nipproteġu drittijiet ta' tfal għal ġenituri li jiexu fl-Unjoni Ewropea fuq livell amministrattiv ukoll. Id-drittijiet ta' tfal hija bbażata fuq il-deċiżjonijiet tal-Buro tal-Parlamenti Ewropej. Jiena dejjem lesta li ngħinkom meta niġu għall kooperazzjoni ta' dawn il-kwistjonijiet nittama li xhur li ġejjin jgħinuna sabiex aħna noħolqu mekkaniżmu effiċjenti għal biex insibu soluzzjoni għal dawn id diffikultajiet kbar l-uffiċċju tiegħi huwa miftuħ għal kulħadd, għal kull min għandu bżonn jitkellem fuq il-rispett u l-promozzjoni tad drittijiet tat tfal. Grazzi. Grazzi ħafna lis sinjura Kopaċ naddi l-kelma lill membri l-kawċaħat li jixtieq jitkellem jekk le. Le. Mela. Mela, jiena eh, xokjata b'dak li smajt, ma sax nemmen u qed naqraw f stejjer eh, storiċi fuq eh, Nagasaki fil- ma setaw xieħallu jħorġu minn ċertu partijiet tal-bliet u kien hemm dan kien hemm tifel ta' mara Ġappuniża u kellu jibqa' fil-Ġappun għal kollox. Imma ma kontx naħseb illi din din hija storja li tisseħ issa fil-seklu 21. U eh, minn dak li smajna rajna anke l-sforzi tal-Unjoni Ewropea li sissa wasalna ma wasalna l-ebda riżultat li hija xi ħaġa verament disappuntanti. Żgur mhux se nagħlqu dawn il-petizzjonijiet, dawn iridu jibqgħu eh, miftuħin, nimmaġina li hawn konsens. U dak li huwa nieqes hija l-pożizzjoni b'saħħitha tal-Parlament Ewropew. Naf li hawn ħafna gvernijiet tal-Stati Membri qed jaħdmu fuqha mar-rappreżentant tal-Kommissjoni wkoll imma mhux il-Parlament Ewropew. Naħseb issa importanti li npoġġu bil-qeda u naraw kif ħanideċiedu fuq din il-pożizzjoni. Proposta oħra tkun ovvjament illi nistieden l-rappreżentant għall affarijiet barranin u l-politika tas sigurtà biex naraw eżattament x'jista' jsir. Dik dak kien il-kumment qasir minn naħat tiegħi. Nadi l-kelma lis sinjura Evi. Rajt lila l-ewwel, skużani. I go first? <laughs> Okay. Thank you, Madam. Uh, thank you, Madam Chair. Jiena l-ewwel. Grazzi, grazzi, Signor President. Xi xurilu aħna wkoll kellimna kontra dawn il kondizjonijiet li qed jolqtu l ġenituri u t tfal fil-Ġappun. Minkejja l-isforzi tal-MEPs u mill-gvernijiet xorta waħda ma rajniex progress għalkemm xi Abe, il-Prim Ministru f'Jannar ħabbar illi s-sena 2020 hija sena essenzjali biex ikollna sena ġdida ta' diplomazija qabel ma kunem hemm ukoll sitwazzjoni fejn inkun nistgħu nindirizzaw is-sitwazzjoni xorta waħda rajna li ma wasalna mkien. Ma nistgħux naċċettaw sitwazzjoni li hija dejja bħalissa aktar minn mit eh, tifel u tifla eh, mill-Franza u anki mijiet oħra ta' tfal Ewropej illi m'għandhomx kuntatt mal-ġenituri u l-familji tagħhom Ewropej. Vincent u Tommaso huma eżempju u huma kuntatjawna bit-tama illi ikonna tweġibiet konkreti huma preżenti hawnhekk illum u l-istejjer terribbli tagħhom aħna stajna nisimgħu illum. Forsi għanna jiddispjaċina li votajna favur il-ftajmiet mal-ġappun, jew inkella nistaw nitolbu l-Kommissjoni biex jaħdmu fuq revizjoni tal-SPA u l-EPA għal dak li għandu x'jaqsam il-violazzjoni ta' dritti tomani għaliex iva nafu li għanna violazzjoni kbira tal-drittijiet tal-bnedmin u tad drittijiet tat-tfal. Nittama li l-Kummissjoni tuża l-elementi kollha a dispożizzjoni tagħha biex issib ftehim mal-Ġappun, nisfruttaw il-possibilitajiet kollha biex ikonna pressjoni fuq il-Gvern Ġappuniż u fejn aħna nagħmlu ftit ta' storbju biex bekk naslu għal xi tip ta' bidlan kif ir-razzjonijiet kummerċjali. Il-Ġappun ukoll se jospita din is-sena il-lop olimpiċi u anki l lop paralimpiċi fis-sajf u bekk se jkun hemm l-attenzjoni tad-dinja kollha fuq il-pajjiż b'impatt kbir tal-medja dan huwa eżempju ta' strumenti li l-istituzzjonijiet jistgħu jużaw biex jitfgħu pressjoni fuq l-awtoritajiet Ġappuniżi. Ħafna ġenituri Ewropej qegħdin jissiltu għal soluzzjonijiet huma jistennew appoġġ u għajnuna mill-Unjoni Ewropea jiena impoġġi li l-nifsi fil-pożizzjoni ta' missier illi huwa miċħud mid-drittijiet tiegħu minħabba nazzjonalità. Mhix ħaġa aċċettabbli jiena bħala missier ma nistax inkun sitwazzjoni nistenna lanqas minuta u jiena nifhem il-ġrida tagħkom u iva wasal il-waqt li nieħdu azzjoni mhux biss nibqgħu nitkellmu. Thank you. Uh, so let's come to this right turn. Uh, Mr. Vincent, please. Sur Vincent, grazzi ħafna, President, naħseb illi Iva, dawn huma stejjer illi tassew imissulna qalbna grazzi lill petizzjonanti tal intom preżenti. Iva, semmejna diversi punti, però nifhem ukoll il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea, ġifieri mhux biss m'hemm soluzzjoni, fid-der, iżda lissa m'għandniex lanqas eh, tweġiba sodisfaċenti mill-awtoritajiet Ġappuniżi, ġifieri jekk qed nifhem sew xejn bil-miktub, xejn bil-fom dwar id-dialogu bejn iż-żewġ naħat fid-daw tal kwistjoni u allura dan jfisser illi ma jfess jider li impossibli nsibu soluzzjoni għal-issa li mhux qed naraw dialogu li se jwassal għal xi tip ta' progress f'dawn eh, fir-relazzjonijiet tagħna. Anki l-kapijiet ta' statu ta' gvern naħseb illi iva mlu l-almu tagħhom il-gvernijiet Franċiżi u Taljani b'mod partikolari forsi l-kooperazzjoni fost l-Stati membri trid tiġi msaħħa ġifieri dawn l-Stati membri għandhom l-istess interessi u nitfgħu pressjoni fuq il-Gvern Ġappuniż. Jiena jidhirli illi bħala Komitat Peti u bħala Parlament Ewropew rridu naraw x'nistgħu nagħmlu din hija mistoqsija kif se ngħinu lill-petizzjonanti U jiena nilqa l-proposti li kellna ta' Eva fil-anki li semmit fil-intervent tagħha, ġbirx li nistgħu nagħmlu huwa illi infemu li delegazzjoni tagħna tal-Ġappun fil-Parlament Ewropew li fis-summit li jmiss e, naf li jkunu involuti f'Mejju li huma jqajmu dan il-punt bħala mandat u fisem il-Kumitat Peti u fisem il-Parlament Ewropew Nappoġġa wkoll il-proposta tal-President li konna rapport biex bekk nuru li aħna bħala Parlament Ewropew ikkonċernati dwar is-sitwazzjoni nixtiequ nsibu soluzzjoni malajr kemm jista' jkun ċertament nifmu differenzi kulturali li jistgħu jeżistu, però xorta waħda tnejxu f'dinja ċivilizzata. Il-parti eh, Ġappuniża u kol hija fuq f f'pjattaforma dinija u l-għandha responsabiltajiet anki fi drittijiet tal-bnedmin u tat-tfal. U nappoġġa inizjattivi li nistaw nadottaw bħala Parlament Ewropew u mill-ġdid jiena nuri solidarjetà eh, tiegħi għall petizzjonanti. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa jmiss is-Sinjura Majstre. Grazzi ħafna, President. Jina l-ewwel qabel kollox nixtieq nesprimi lill petizzjonijiet l-appoġġ sħiħ tagħna u ngħidu li aħna wkoll ovvjament nafu l-informazzjoni, naf li ġara u dak li qalu wkoll il-kollegi tiegħi min-naħa tal-Kumitat il-Parlament Ewropew hemm bżonn jagħmel ferm iktar għal xejn noqogħdu ngħidu tradizzjonijiet jew affarijiet tradizzjonijiet kulturali jew storja ma jidħlux dawn fil-ksur ta' drittijiet fondamentali tat tfal taħt l-età imma wkoll tal-missirijiet tagħhom biex ikollhom aċċess għat-tfal tagħhom u għalhekk appoġġ sħiħ kif qalu wkoll il-kollegi tiegħi u kif qalet ukoll id deputata Kobak kif fid-dawl ta' dak li qal ukoll il-kollega Vincent nissuġġerixxi li jkollna r rapport ta' inizjattiva, opinjoni ta' inizjattiva għax dan huwa eżempju emblematiku ta' ksur evidenti ta' drittijiet tal-bniedem u tal-konvenzjoni ta' drittijiet tat tfal illi l-istituzzjonijiet kollha għandhom bżonn eżommu ġifieri anke l-ombudsman Ewropew, il-Komissjoni tad Dritt tat Tfal, il-Komissjoni Ewropea mal-Ġappun u għalhekk hemm bżonn li naħdmu fuq opinjoni ta' inizjattiva li tispjega s-sitwazzjoni u li tkun waħda estensiva jaqgħu li hemm biex stati membri juru solidarjetà fuq dan iksur evidenti ta' drittijiet fondamentali meta jidħlu tfal tagħna speċjalment meta jkun hemm iż-żwiġijiet fil-Ġappun biex ikun hemm ma jkunx hemm sitwazzjonijiet bħal dawn. U għalhekk jiena nsaqsi illi ovvjament li naħdmu iktar u nagħtu l-appoġġ tagħna u minn issa aħna nwedu biex nagħmlu ferm iktar biex inkunu nistgħu nuru l-appoġġ tagħna wkoll permezz ta' inizjattiva illi mhux biss titkellem fuq is-sitwazzjoni u l-ksur Muchas gracias, Madam Maestre. Uh, next speaker. Grazzi. Il-kelima li miss. Onorevoli Zdanoka, u grazzi ħafna tal-li qed tiġdilna l-attenzjoni għal dawn il-każijiet. Dan kien sigrit għalija li ma konċ naf dwar, ma konċ naf dwar problema. Dan jfisser illi għanna nuqqas fin pubbliku. Aħna fil-kumitat nindirizzaw ħafna l-problema ta' ħtif ta' tfal, f'sitwazzjoni differenti dawn it-tip ta' żwiġijiet transnazzjonali u fiħdan stati membri Ewropej u anki ma' stati membri oħra jew ma' pajjiżi terzi. Aħna għandna relazzjonijiet eh, tajbin mal-Ġapun anki jiena bħala persuna voluta fil-matematika, pero qatt ma kont smajt din il-problema. U allura qabel xejn xtaqt nappoġġa il-proposti kollha ġifiri, nikdbu l-delegazzjoni, nagħtuhom din l-informazzjoni li aħna nafu dwara din is-sitwazzjoni L-ewwel talba hija ovvjament indirizzata lejkom bħala ġenituri, bħala missirijiet. Jiġifieri illi issemmu leħenkom u ċertament isibu l-appoġġ tagħna. Paldies. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Edi. Grazie Presidente. Grazie President, jiena wkoll għandi intervent biex niddefendi dawn il-petizzjonijiet u anki norbot ma dak li semmew il-kollegi għaliex il-petizzjonanti semmew leħenom u jiena tassew inħossni skomda ħafna hija sitwazzjoni terribli. nista' nifhem u bekk nesprimi l solidarjetà sħiħa tiegħi Mhux aċċettabbli illi s-sitwazzjoni ddum għaddejja b'dan il-mod u mhux aċċettabbli illi dawn il-ħafna itriw dikjarazzjonijiet u azzjonijiet li saru fuq livelli kollha ma waslu mkien. Xi ħaġa gravi ħafna din u għalhekk norbot ma dak li semma l-korrega korraw. Inkomplu ċertament bid-dialogu diplomazija nibatu aktar itri ninvolvu rappreżentant qoli tal-Unjoni Ewropea u anki l-presidenza Kroata li wkoll trid tinvolvi ruħa u anki id-delegazzjoni għal relazzjoniet mal-Ġappun u anki itra li l-istess kumitat tagħna tista tibatu għanna nibatu, però fil-fema tagħna u fil-fema tiegħi ma naħsibx li għandna naslu għas sanzjonijiet. Jiena naħseb li irridu anki nimxu skont il f'tajmit kummerċali tagħna, ġifiri skont il-klawżoli dwar drittijiet tal-bnedmin irridu nkomplu mixim dan il-mod. Għaliex naħseb wasalna għal sitwazzjoni fejn irridu nuru illi aħna uwe maquda, unjoni maquda għanna leħen wieħed biex niddefendu dawn il-prinċipji ewlenin ta' drittijiet ta' tfal u niddefendu mhux biss lilhom iżda anke l-ġenituri illi qegħdin ibatu minħabba dawn il-vjolazzjonijiet li għaddejjin għal tant żmien. Grazzi. Grazzi tant onorevole. Grazzi ħafna l-onorevoli Evi. U issa. Piti għagju saliba, kif lopis. Jena bħal komplement tal-kollegi u koll L-ewwel nett nissapportja b'mod totali lil petizzjonarji li qegħdin hawnhekk illum tisma' l-istejjer tagħhom hija xi ħaġa li toħloq emozzjoni u xokk kbir lilna wkoll, però wieħed irid ukoll jirrimarka, wieħed irid jirrimarka li dan il-kumitat, il-kumitat tal-petizzjonijiet fl-2016 kien diġà mexxa l qudiem rezoluzzjoni rigward problemi simili, forsi problemi wkoll illi konna qegħdin naraw mhux biss mal-Ġapan imma wkoll ma' numru ta' pajjiżi terzi oħrajn fejn jidħlu dawn il-kwistjonijiet u l-implementazzjoni tar-regolament Brussels 2A. U għalhekk huwa importanti issa li mill-kliem ngħaddu għal fatti u mir-reżoluzzjonijiet ngħaddu sabiex fl-aħħar mill-aħħar lil dawn il-ġenituri, lil dawn it-tfal illi għalkemm mhumiex qegħdin jgħixu f'pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea u max-xorta ċittadini Ewropej bħalna lkoll nagħtuhom soluzzjoni, nagħtuhom fl-aħħar mill-aħħar protezzjoni. Għalhekk aħna bħala grupp tas soċjalisti u demokratiċi nissapportjaw din il-petizzjoni u nitolbu wkoll sabiex fl-aħħar mill-aħħar anke permezz tal-Kummissarju Oli Borrell tinħoloq aktar u aktar pressjoni sabiex dawn il-każijiet u każijiet oħra fejn għandek tfal Eh, Ewropej, ta' minn ġenituri Ewropej ukoll li għedin f'dawn is-sitwazzjonijiet infeliċi ħafna, eh, tingħatalhom u l-ġenituri tagħhom jingħataw soluzzjoni illum qabel għada. Thank you, uh, Mr. Grazzi li sur eh, Aġus Saliba u issa l-aħħar kelliem. Fil-lingwa tiegħi. Jiena naqbel ma dak li smajna jiġifieri nemmen illi iva nirrispettaw id-differenzi kulturali tal-imsieħba tagħna, iva nagħmlu hekk, ma dana kollu dana kollu m'għandux ikun ta' skuża biex ikun hemm ksur ta' drittijiet tal-ġenituri ġenituri mill-Stati membri Ewropej, din hija xi ħaġa essenzjali. Jiena naqbel u naħseb il-kol kemm aħna naqblu hawnhekk bħala kumitat. Nemmen ukoll illi f'dan il-kuntest għanna jkonna itra uffiċjali għal rappreżentant Oli tal kumitat tal kummissjoni Ewropea, ġviri Sur Borrell, jiġifieri din hija responsabilità tiegħu. Parlament Ewropew mhuwiex waħdu fir responsabiltajiet diplomatiċi. Xi ħaġa din u allura li trid tiġi indirizzata fuq livell tad diplomazija mill-EAA. Issa Se nerġgħu nisimgħu mill-petizzjonanti għam żewġ minuti kull wieħed jekk joġobkom. <clears throat> Thank you very much. Grazzi ħafna. Mela, biex nkunu ċari, nixtieq forsi nagħmel kjarifika l-ewwel. Għalfejn qegħdin taraw bis missirijiet fil-petizzjoni tagħna għandna wkoll om waħda Franċiża għandna alleati bħal pereżempju anki eh, ommiet Awstraljana li ġiet separata. Mela, l-aspett kulturali tal-Ġappun, dik hija skuża jekk nieħdu l-konvenzjoni dwar prevenzjoni tal-ġenoċidju, l-att huwa wkoll li jkun hemm dit ta' sara huwa forma ta' ġenoċidju. Il-WHO irrikonoxxa wkoll l-alienazzjoni tal-ġenituri bħala wkoll problema ta' saħħa mentali għaliex ku ta' kuljum qed jiġu esposti għal din it ta' 150,000 tifel u tifla huma miċħuda minn rabtiet mal-ġenituri tagħhom kull sena fil-Ġappun dawn l-aħħar 20 sena qed naslu għal 3 miljun tifel u tifla. Ġifiri l-età tal-adulti fil-Ġapun huwa l-età ta' 20 sena. U għalhekk ħafna awtoritajiet ma kinux jafu dwar is-sitwazzjoni minħabba l-fatt illi l-imħalfin Ġappuniżi jużaw retorika partikolari biex jiskużaw il-ħtif taqra d deċiżjonijiet Ġappuniżi u aħna naraw li mhux qed jitkellmu dwar il-ħtif. Jammettu s-sitwazzjoni, per ma jikkondannawiex. Skużawni, mela biex inżid il-kas ta' żewġ titfal tiegħi huwa wkoll każ ikra ħafna. Jien għandi l-kustodja taħt liġi internazzjonali, għandi deċiżjonijiet illi huma favorija ma tistax ikollok iktar fil-Ġappun, però xorta waħda it-tfal tiegħi għadhom ma nbatux lura mhux aċċettabbli għal pajjiż ċivilizzat li suppost il-Ġappun huwa. Mill-ġdid x'aktarx qatt ma se nerġa' t-tfal tiegħi għal 15-20 sena li ġejjin, kważi ċert fuq dan, però meta huma jaraw il-video huma jkunu grati bekk fismi u fisem it tfalti għaj grazzi ħafna. Jiena nisħa illi issa il-ħin kontrina għaliex it-tfal tagħna huma il-vittmi ta' rejat. Ma nistawx nistennew għal laqa konġunta li jmiss. L-azzjonijiet jridu jkunu immedjati. L-azzjonijiet suppost saru l-bieraħ. Qegħdin ibatu bħalissa ma nistawx tstennew laqas ġurnat oħra, ma naqbilx mal-fatt għaliex irġajt smajt illi din hija xi ħaġa eh, li għandha x'taqsam ma' differenzi kulturali. Jekk ikun hemm differenzi kulturali, allura għalfejn tiffirmaw trattati kummerċali għaliex huma irratifikaw il-Konvenzjoni ta' Drittijiet ta' Tfal xi ħaġa li damet 10 snin biex tiġi ratifikati mal-membri kollha. Allura, tiffirmaw xejn ma' pajjiżi li ta' parsi jagħmluha ta' birruħom jirrispettaw id-drittijiet ta' tfal. U allura mill-mistoqsija jekk il-Ġappun ma tistax tirrispetti dawn l-elementi fundamentali skont il-Konvenzjoni ta' Drittijiet ta' Tfal, il-Parlament x'jaħseb allura dwar ir-rispett tal-ftejn kummerċjali li miss hekk meta jerġa' jkollna kriżi oħra, jekk huma ma jirrispettawx id-drittijiet ta' tfal, għalfejn għandhom jirrispettaw ftejim ta' kummerċ jekk ma jistawx jitlu għal responsabilitet bħal dawn. U allura Rridu niftakru dwar responsabilità tal-Ġappun li rispettaw ftejmit. Mill-ġdid, grazzi ħafna, pero hija situazzjoni li rridu u koll u u tafdawx l-autoritajiet Ġappuniżi meta huma jgħidu illi sejjaraw is-sitwazzjoni. Ilhom jgħidu hekk 20 sena issa jridu li jiġu mċanfra. Grazzi ħafna. Grazzi jiena xtaqt inżid punt ieħor għandna għażl oħra ġifiri għanna drittijiet tal-ġenituri, pero jekk nipprovaw naraw mit-tfal tagħna għada u jekk nidru hemmhekk jiġu l-pulizija u jitfawna l-ħabs. Kien hemm missier eh, mill-Awstralja illi intbat il-ħabs għal 45 eh, jum għaliex daħal f'spazju komuni ta' kondominju u allura aħna l-ġenituri aħna parti mid-DNA tagħhom, pero ma nistgħux narawhom u niġu medda li nintefgħu il-ħabs Dak kollu li namlu se jintuża kontrina fil-qrati. Manna lebda ma' bekk. Jekk tistaw tamlu xi ħaġa għamluha malajr għaliex it-tfal ovvjament malajr jikbru u bekk jinsew minn huma l-ġenituri Ewropej tagħhom u aħna id-dispratu disprati ferm. Grazzi. Grazzi ħafna. Iva, situazzjoni impressjonanti. Jiena issa nipproponi passi konkreti ħafna jiġifieri l-ewwel niftħu l-proċedura u t-tieni fl-opinjoni tiegħi għandna nikdbu li rappreżentantoli tal-affarijiet barranin biex nitolbuh għal azzjoni konkreta dwar il-kwistjoni u t-tielet nistgħu nikdbu lid delegazzjoni Ġappuniża l-ambasċatur tal-Ġappun fir-relazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea u mbagħad nipproponi li nadottaw mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar din il-kwistjoni. Taqblu? Iva, naqblu 100% fissem l-SND. Iva, anki PPE jappoġġa għandna narganizzaw fil-plenarja li jmiss fi frar għal punt fuq l aġenda u adozzjoni ta' risoluzzjoni u anki naġġornaw il-delegazzjoni tal-Parlament Ġappuniż ukoll dwar kwistjoni hawnhekk. Grazzi. Grazzi ħafna l-appoġġ Iva jekk jogħġbok. Ignazio Iva jekk jogħġbok, Iva naqbel 100% mal-kollegi iżda għaliex ma nistax nistennew, ma nix il-ħin jiena naħseb illi għandna nitolbu wkoll lill president tal-Parlament Ewropew eh, Sassoli, Sur Sassoli, ġviri niffirmaw aħna li smajna diskussjoni l-lum li nieħdu azzjoni mal kummissjoni mal-erkem jista' jkun. Għaliex, jekk eh, nixbru flimkien tim ta' sanzjonijiet tal-EPA u l-SPA, aħna hawnhekk nistgħu nagħmlu pressjoni biex il-gvern Ġappuniż iwieġeb mal-arkejmi se jkun. Ma nistgħux noqogħdu nistennew għad-delegazzjoni. Però jekk nistgħu naċċelleraw mal-Parlament Ewropew biex noħolqu għarfien u nitolbu kummissjoni taħdem naħseb illi naġlu iktarek. Naħseb nistgħu nagħmlu żewġ affarijiet, niffirmaw ittra. Tajjeb. Okay, you're right. Tajjeb għandek raġun, mela nistaw naġġornaw li l-President tal-Parlament Ewropew ukoll dwar il-kustjoni u anki nitkellmu dwar dan fil-plenarja li jmiss. Tajjeb, grazzi ħafna. Thank you, it's the end of our... Bekk, intemmu din l-ewel parti tal-laqatana u l-ikla tajba.